Good afternoon, everyone. Il-war nofsenar it-tajjeb, senjuri. Jekk joġobkom issibu postkom sabiex nkunu nistaw nibdew dan is publiku. pubbliku. Mela, Natikom meħba għal dan is-smieħ pubbliku ta' l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għal proibizzjoni ta' glifosat u protezzjoni ta' nies u l-ambjent mill pestiċidi tossiċi. Din eh, l-inizjattiva ta' ċittadini ġabru aktar minn miljun firma verifikata minn bosta stati membri u hija ir-raba inizjattiva ta' ċittadini Ewropej li rnexxiet minn meta daħal fis-seħħi trattat ta' Lisbona il-Komitat għall-Ambjent Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel huwa verament eh, gburi illi ġifdat biex jorganizza din dan ismiħ pubbliku flimkien mal-Komitat tal-Petizzjonijiet il Komitat tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Komitat l-Industrija, Riċerka u Enerġija. Il-għan tal-smiħ tal-lum huwa eh, li eh, jati l-organizzaturi tal-LCI pjattaforma sabiex b'mod pubbliku jisaw jippreżentaw l-inizjattiva tagħhom u ikollhom dibattitu kostruttiv mal-membri tal-Parlament Ewropew. Aħna kontenti illi l-Kommissarju Antikaitis, il-Kommissarju responsabli għas saħħa u sikurezza tal-ikel, accetta illi jattendi jismiħ tal-lum u jipparteċipa fid-dibattitu bejn l-organizzaturi tal ici u l membri L-inizjattiva qed issir bil-ħsieb li kun proibizzjoni ta' glifosat u sabiex jinbidlu l-proċeduri għall evalwazzjoni xjentifika ta' glifosat u anki sabiex jiddaħlu eh, miri għat naqis obbligatorju tal-miri għall-użu tal-pestiċidi bħalma tafu il-glifos eh, aħna konna attivi ħafna fuq dan is-suġġett fl-24 ta' ehm, Ottubru il-Parlament talab illi xoħut mill luzi illi sir minnu ikunu xiftit limitati u saħan sitra ikunu u koll um, imnaqsa sa' kemm ma jibqax jintuża xejn sa' Deċembru tal-2022 kienem smieħ u koll publiku fuq il-Monsanto Papers u l-glifosat fejn esperti minn entitajiet differenti mill-dinja akademika u mill-industrija id-diskutew il-bazi xjentifika għall-evalwazzjoni tal riskju tal-glifosat u l-influenza li supposti li għandu li għanda l-industrija fl-evalwazzjoni kemm fl-Istati Uniti u anke fl-Unjoni Ewropea. Mela il ftit kif se naħdmu illum. lum Se nibdew billi namlu prezentazzjoni eh, tal din li CI mis sinjura Mika Leandro, bat jitkellem il-Kommissarju Andrew Kaitis u Sir Brendan Burns mill-Komitat eh, Ekonomiku Soċjali Ewropew u il-Viċi President tal-Komitat Peti fil-Parlament Ewropew. bat se jkonna tlet rounds wieħed fuq kull wieħed mit-tlet ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej ġifiri proibizzjoni tal-glifosat un mbagħad bidliet fil-proċeduri Ewropej għal evalwazzjoni xjentifika tal-pestiċidi u mbagħad ukoll il-miri uh, obbligatorja tnaqqis. F'kull wieħed minn dawn ir-round se ngħidilkom kif se naħdmu meta nibdew ir-round. Mela mingħajr aktar dewmin, issa nishti illi nati il-mikrofonu l sinjura Mika Leandro li hija rappreżentanta tal-Kumitat ta' ċittadini għandak il-mikrofonu għal 10 minuti, sinjura. Nodwa tajba, il-wara nofsinhar it-tajjeb wara nofsinhar eh, tajjeb li daw kollha li qegħdin hawnhekk illum ma manka li ċittadini li qegħdin isegwu eh, dan il-smieħ eh, jiena jisimni Mikali Andru, jiena rappresentanta ta' din l-inizjattiva u jiena u wkoll ta' WeMove.eu. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Parlament Ewropew b'mod speċifiku il- Kumitat għall-ambjent, is-saħħa u l-ambjent u l-industrija Aħna irridu l-lum li kunem proibizjoni ta' glifosat sabiex nħarsu li ċittadini u l-ambjent mill-pestiċidi tossiċi. Rrit nibda l-lum billi najt l-lum illi il-parlament talab illi ikun il-proibizjoni ta' glifosat sal-20 u l-2022 dana juri illi il-parlament Ewropew qed tħassib ta' ċittadini bis-serjetà. Imma iċ-ċittadini qed jgħidu illi ma jridux illi l-liċenzja ill glifosat tiġġeddet anki issa u li dan għandu jitneħħa mis-sistemi agrikoli darba l dejjem L-inizjattiva tagħna titlob lill kummissjoni sabiex tipproponi proibizzjoni fuq il-glifosat biex tirriforma l-proċedura għall-approvazzjoni tal-pestiċidi u tnaqqas ukoll l-użu ta' dawn il-pestiċidi l-kollegi hawnhekk tiegħi se jippreżentaw kull wieħed minn l-għanijiet fid-dettal imma jiena se nibda billi nippreżentawkom l-istruttura tal-inizjattiva tagħna. L-ewwel għan tagħna huwa li jkun hemm proibizzjoni tal-glifosat. Għaliex? għaliex hemm konsensus wiesa xjentifiku li l-glifossat huwa tossiku anka fost l-Aġenziji Regolatorji fost tal-Unjoni Ewropea. Dan għandu jkun biżejjed sabiex wieħed eh, juża eh, il-prekawzjoni barra minn hekk l-Aġenzija Riċerka fuq il-Kankru li eh, fuq il-kanser qalet li probabbilment il-glifosat huwa karċinogenu. Issa glifosat jinsab kullimkien fir residwi ta' ħafna prodotti tal-ikel li niklu kuljum bħal ħobs u l-ikel ta' trabi u u eh, ukoll eh, f'ġusimna. U min jagħmel il-testijiet għal biex għandux dan il-glifosat f'ġismu, probabbilment ir-riżultati se jkunu pożittivi il-glifosat għandu impatt negattiv fuq il-biodiversità, Din hija xi ħaġa wkoll li jirrikonoxxu għall aġenziji Regolatorji Ewropej. Aħna rridu il-proċedura għall l-approvazzjoni tal-pestiċidi tkun irriformata dan huwa t-tieni għantana għaliex il-glifosat huwa simbolu ta' dak kollu li hemm ħażin fil-proċeduri regolatorji. Għalhekk aħna qed nitolbu li dawn ikunu riformati biex niskuraw li l-evalwazzjonijiet ikunu oġġettivi, trasparenti u indipendenti kif inhu mitluf mill-leġiżlazzjoni Ewropea għal pestiċidi dak li ġara bil-glifosat ġara wkoll pestiċidi oħrajn qabel u se jkompli jiġri jekk aħna ma neħdux azzjoni biex nbidlu s-sistema. Fl-aħħar net, aħna irridu il l-Unjoni Ewropea tiffissa miri għal tnaqis obbligatorju fl-istati membri kollha sabiex fil-futur ma jkunx hemm iktar użu tal-pestiċidi mela ħanajdilkom għalfejn dan l-għanu importanti għalina. Aħna illum għanna direttiva dwar l-użu sostenibli tal-pestiċidi li titlob li l-pestiċidi għandhom jintużaw wara li ma jkunux taw riżultati biex mezzi oħrajn u titlob li l-istati membri kollhom għanijiet eh, ehm, u proċeduri sabiex innaqsu l-użu, pero id-direttiva mhix qed tkun implementata kif suppost u l-Kummissjoni għatri tevalwa l-effetti ta' dan. Għanna nitolbu li direttiva t-saxħax billi konna miri għall-Unjoni Ewropea flimkien ma' miżuri ta' poċ lill-bdewa sabiex in jużaw inqas pestiċidi dan huwa importanti għaliex barra mill-glifosat iktar minn 500 sustanza pestiċida qegħdin jintużaw fl-Unjoni Ewropea meta l pesticidi tossiċi jitneħħu nitneħħew mis-suq jew jintużaw inqas l-industrija eh, dlonk illi tissostitwihom b'sostanzi oħrajn il-kimika miżura fil-pestiċidi għandha impatt fuq l-organizmi kollha u l-ambjent li jgħixu fihom. Dana fl-aħħar net jeddet servizzi eh, fl-ekosistema bħal pereżempju d-dakir, il-fertilità tal-ħamrija u anki eh, jeddet ukoll il-proċessi ta' kontroll tal-organizmi eh, ta' ħsara għalhekk Din hija inizjattiva bl-appoġġ ta' miljun u telf ċittadin. Kien hemm biżejjed appoġġ illi rnexxilhom jiksbuh finqas minn ħames xhur. Din hija xi ħaġa li qatt ma ġrat qabel wa rekord fil-fatt. Kien possibbli parzialment minħabba koalizzjoni kredibbli ta' iktar minn mitt organizzazzjoni sa' soċjetà ċivili, mill-unions, associazzjoni tal-bdewa, gruppi tal-vitmi, NGOs għall protezzjoni tal-ambjent u bosta oħrajn. Imma mhux biss għaliex fil-qalba ta' din l-inizjattiva ma' ċittadini infushom huma mexxewa u kieku Eh, ma kienux impenjati huma dana ma kienx ikun possibbli fil-fatt iktar minn 250.000 firma ġew eh, miġbura ħdej l-iskejjel fil-ħwienet, fil-parks, fil-bliet, fil-kampanja ta' madwar l-Ewropa kollha. Mella ħani eh, rikonftit ritratti ta' kif aħna ġbarnihom dawn il-firem. U fejn? So, as you can see, a lot of work. Mella kif qegħdin taraw sar ħafna xogħol u dan is-suċċess juri li ċittadini Ewropej irridu azzjoni b'mod partikolari fuq il-glifosat imma ukoll fuq il-pestiċidi kollha ċittadini Ewropej poġġew l fiduċja tagħhom fl-istituzzjonijiet u anke f'din l-inizjattiva nifissa aħna tlabna lill kummissjoni biex toħodna bis-serjetà. Iċ-ċittadini Ewropej huma mħassbin u t tħassib tagħna huwa tħassib leġittimu il-pubbliku Ewropew tkellem permezz tal-Parlament, permezz ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej u bosta eh, eh, tħarriċ illi sar illi ħafna nies il-maġġoranza irridu illi glifosat ikun iprojbit. Da' fit fassil tal-politika għanna nużaw l-ola standards ta', ta governanza u dan l-standard ma tlaħax fil-kas ta' glifosat mis sajf tal-2016 meta l-Kommissjoni estendiet il-licenzja għal dan il-pesticida minar maġġoranza kwalifikata iċ-ċittadini inġabru biex jizguraw il-leħen tagħhom jinstema' hawnhekk fi Brussell iċ-ċittadini Ewropej jippruvaw jiddiskutu mal-Kummissjoni kemm il-darba minn dak is-sajf u issa qed nappellaw fuq l ogħla livell possibbli permezz ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej dana kollu minkejja suċċess ta' li ksibna il-Kummissjoni xorta ma bidletx l-approċ tagħha waqas ma provat issib soluzzjoni aċċettabbli l-istati membri qegħdin dejjem iktar jgħidu le għal glifosat u l-Kummissjoni għandha opportunità illi turi tmexxija ġenwija u tipproponi proibizzjoni. Iċ-ċittadini hekk qegħdin jitolbu Deċiżjonijiet politiċi bħal dik dwar il-glifosat jitolbu il-tmexxija minn nies li għandhom viżjoni dawk li għandhom il-kuraġġ li jaqbżu għaċ-ċittadini kontra l-flus, is-seta u t-teddidiet ta' kumpaniji multinazzjonali l-Europa għanda bżon ta' nies li għandhom viżjoni sabiex aħna darba l dejjem eh, nieqfu nizaw dawn il-kimiki kollha u ikonna futur ħieles mill-użu tagħhom. Aħna maħniex qed ngħidu li dakollu kollu li qed nitolbu se jkun faċli, Anzi, hemm bżonn ta' ħafna xogħol fuq livell li jsir ħafna xogħol fuq livell Ewropew u flimkien mal-Istati Membri sabiex aħna nappoġġaw lil bdiewa u li niżguraw li jinsabu soluzzjonijiet oħrajn u jkunu offruti lil dawn il-bdiewa. Imma, is-soluzzjonijiet nafu li diġà jeżistu hemm bdew Ewropej li diġà ikabru l-uċuħ tar-rabba mingħajr il-glifosat u saħansitra mingħajr il-pestiċidi. Fil-fatt aħna maħniex daqshekk il-bot minn futur mingħajr użu ta' pestiċidi sakemm tibqa' soda r-rieda politika. Fl-2009 l-Ewropa iddeċidiet illi tadotta il leġiżlazzjoni eh, l-iktar protettiva fid-dinja flimkien mal-Parlament Ewropew, Kummissjoni Ewropew u maġġoranza kwalifikata ta' stati membri huwa leġittimu li ċittadini jistennew li dispożizzjonijiet kollha ta' din il-leġislazzjoni ikun implementati u applikati bħalissa mhux hekk qed isir. Il-każ tal-glifosat juri li żewġ eh, elementi ta' titjib fil-leġislazzjoni Ewropea mhux qed ikun implementati l-approċċ bażat fuq il-riskju u l-evalwazzjoni indipendenti tal-litteratura xjentifika l-Europa qed titla fil-boxla issa fuq dawn il-pestiċidi u e jew li din l-inizjattiva servi tal-aħħar eh, allarm Eh, għall-Unjoni Ewropea illi i għanda obbligu lejn iċ-ċittadini mhux lejn il-kumpaniji multinazzjonali l-Ewropa issa għanda opportunità qudiema tittamel għażla jew tmexxina l qudiem eh, biex meċina l qudiem lejn futur mingħajr eh, użu ta' pestiċidi. Ngħidilkom xqal ċittadin Franċiż ma nistawx nistennew għalet għalix iktar ma noqogħdu nistennew se jwassal għal iktar konsegwenzi fuq is-saħħa u l-ambjent. Jekk nieħdu deċiżjonijiet koraġġuż illum, hija din hija opportunità l-istituzzjonijiet Ewropej biex juru illi iċ-ċittadini li jridu jaqbżu fuqhom, li jaqbżu għall-interessi taċ-ċittadini u eh, kontra il-kumpaniji multinazzjonali. Il-ċittadini dan qed jistennew minnkom. Aħtfu din l-opportunità. Grazzi. Issa nat il-mikrofonu l-Kummissarju Andrew Kaitis, ħames minuti. Uh, honorable uh, Chair of the Committee, Honorable Vice Membri onorevoli tal-Komitat Peti, membri tal-Parlament, Sinjuri, il-laqa tal-lum jgħatini okkazjoni ta' diskussjoni formali tal-ECI eh, li għanda eh, l-isem Eh, proibizjoni tal-glifosat u protezzjoni ta' nisu tal-ambjent minn pestiċidi tossiċi hemm skambju bejn l-organizzaturi ta' din inizjattiva u il-Kummissjoni din saret il-xar li għadda f'Ottubru. Illum hemm id-diskussjoni aktar mifruxa hemm membri ta' tliet komitati dak tal-agrikoltura, tal-industrija, riċerka u enerġija u tal-petizzjonijiet kif ukoll il-keze. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-organizzaturi ta' din l-inizjattiva tal-li eżerċitaw b'mod proattiv id-drittijiet tagħhom li jingħataw taħt it-Trattat ta' Lisbona u joffri l-ċittadini vuċi aktar b'saħħitha sabiex jitkellmu dwar kwistjonijiet ta' tħassib bekk nitkellmu dwar kwistjonijiet sensittivi u jagħmlu kontributi sabiex eh, niddefinixxu aħjar politiki futuri. Il-mobilizzazzjoni ta' ċittadini Ewropej fejn jitlu l-pestiċidi fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa tajba din inizjattiva għandha tliet għanijiet u mhijiex limitata għal deċiżjoni unika, anzi għajem ħafna mistoqsijiet dwar il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar il-pestiċidi u il-mod kif huma evalwati fl-Unjoni Ewropea ovvjament il-pestiċidi qatt ma kienu xi ħaġa sabiħa u nispera illi qatt ma jkunu fuq net tal-popolarità pubblika, però xorta waħda għandhom rwol importanti sabiex niżguraw li jkun hemm provvista adekwata tal-ikel. il bdiwa jridu jiġildu il-mart u l-insetti. Barra jistaw jgħirdu motto totali il-prodotti. per eżettu, kienem kienem eh, karestija kbira fl-Irlanda meta kienem il-mar tal-patata, però ma stajniex nevidaw dak il-nar. Illum għatem miżuri protettivi. Il-protezzjoni tal-ikel u l-implikazzjonijiet ambientali huma ta' skrutinju kbir. Hemm xewqa kbira madwar is-soċjetà illi nimxu għal produzzjoni tal-ikel iktar sostenibli u iktar ħadra. Ma jafu ħafna membru, hemm diġà ħafna miżuri disponibbli taħt il-pak, hemm il-promozzjoni ta' bidja organika, hemm ukoll sistema ta' konsulenzja sabiex ikolna proġetti ta' riċerka. Jekk jekk irridu nsibu mezz tita biex nirrispondu għal sfidi tal-futur, irridu namlu l-aħjar użu tal-istrumenti disponibli kollha. Fl-opinjoni tiegħi ġestjoni tal-pestiċidi trid tkun karatteristika importanti fil-modelli futuri ta' produzzjoni tal-ikel. Dwar il-kontenut tal-inizjattiva rrid namra ċara li l-Kummissjoni mhux l-unika attriċi fil-sistema regolatorja tal-approvazzjoni tal-pestiġidi u intom tafu dan tajjeb. L-istati membri għandhom rwol prinċipali fl-evaluazzjoni, approvazzjoni u l-autorazzjoni u għalek għandhom jiġu konsidrati bħala msiħba indaqs fl-operazzjoni tas sistema ta' approvazzjoni. il sinta ta' kompiti hija l-ewwel fuq livell tal-Unjoni Ewropea u bat awtorizzazzjoni ta' prodotti li għandhom biss jiġri fuq livell ta' stati membri. din hija bbażata fuq eh, prinċipju ta' sussidjarjetà. Hemm ħafna kundizzjonijiet ekonomiċi u għabjeddal differenti fl-istati membri, l-inizjattiva ta' ċittadini m'għandix taqsam biss ma' ċittadin ma' l-Komissjoni anzi iżda wkoll ma' l-istati membri għaliex il-kompetenzi huma maqsuma Signor President, membri onorevoli, qabel nara nixtieq nagħmel punt importanti fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid l-istess riżultat, kulħadd irid l-istess san. Ikel sigur prodott b'mod etiku sostenibbli favur l-ambjent b'effetti ħzina minimi fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tagħna. Dan huwa sens komun aħna qed nagħmlu flimkien sabiex niżguraw protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent tagħna. Din hija responsabilità soċjali u irridu nagħmlu dan għalina u għal ġenerazzjonijiet futuri sabiex nindirizzaw din l-isfida flimkien. Lantana tagħna jibqa' illi niżguraw is-sigurtà tal-pestiċidi, it-tieni innaqsu ir-riski tagħhom u infittxu u ninkoraġġixxu alternattivi inqas binqas impatt. Il-Kummissjoni hija attiva sabiex tilħaq dan lan u ila tagħmel dan l-aħħar snin. Il-Kummissjoni qed taġixxi b'konformità mal-qafas Ewrop leġislattiv fuq il-protezzjoni tal-pjanti aħna nistgħu innaqsu bil-kbir riski illi joħorġu mill-użu e, eh, zejjed jew użu ħażin ta' pestiċidi. Kien hemm rapport tal-Kummissjoni dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u dan jgħid fejn hemm bżonn ta' progress fl-Istati Membri. Fil-fatt ir-rapport juri implementazzjoni li tvarja tad direttiva fl-istati membri. L-istati membri jistgħu jagħmlu iktar, inkluż termini ta' aktar informazzjoni pubblika dwar il-pestiġidi, il-proibizzjoni u użu minnu f'setturi sittivi par pereżempju ħdejn l-iskejjel. Irridu nifukaw sabiex namlu użu sħiħ ta' tekniċi ta' ġestjoni ta' pestiċidi. Irridu namlu sforzi fl-istati membri kollha. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ninsab ħerqan għal sessjoni li tista' twassal riżultati. Grazzi. Grazzi ħafna issa għandna il-President ta' taqsima nata l-Agrikoltura, l-Izvilupp Rurali u l-Ambjent tal-Kumitat Ekonomiko Soċjali Ewropew, Sur Brandon Burns. Il-Keze ġi stabilit bit-Trattat ta' Ruma u ma mamul mir-rappreżentanti tal minħaddem il-Trade Unions l-NGOs. In-nat hija l-gruppi il-grupp tal-esperti minn dawn il-gruppi illi li għandha samma l agrikoltura żvilupp rurali l-ambjent. Nixtieq ngħid li l-keze jemmen fil-kunċett kruċjali tal-ICI. Irrid ikun hemm iktar opportunitajiet ta' skambju ma' soċjetà ċivili matul il-proċess. Aħna nilqew il-proposta tal-Kummissjoni fuq is-semplifikazzjoni tal-regoli tal-ICI u aħna qed nagħmlu rapport dwar dan. L-approċċ tal isci kien li jkun hemm forum fejn l-inizjattivi jistgħu jiġu prezentati u diskussi għalkemm il-keze m'għandux opinjoni uffiċjali dwar il-glifosat aħna organizzajna dibattitu fi taqsim nat għall-agrikoltura l-iżvilupp rurali u l-ambjent għal partijiet interessati illi għandhom xaqsmu ma' deċiżjoni tal-glifosat barra minnek il- li CI setew jipromovu l-kas tagħhom f'sessjoni tal-keze. Madwar dan id-dibattitu, id-kwistjoni kollha ġew diskussi bisħieħ. L-ewwel net kienem ma kienx hemm anzi konsens fosti l-operaturi ta' soċjetà ċivili jekk għannix inwaqfu jew niprojbixxu il-glifosat il kien hemm opinjonijiet differenti. Żgur li mintomx um, sorpriżi tisemgħu dan, jekk nipprova nispjega il-pożizzjoni fid-dibattiti stanajt ngħid illi ħadd ma jrid kimiċi li jagħmlu ħsara fl-ambjent jew fl-ikel ovvja illi il-politiċi u dak li jiddu deċizjoniet u ma f'deċizjoni f'pożizzjoni diffiċli meta l-istudji juri juru konklużjoni differenti kien hemm ukoll tħassib dwar dak li jidher li kien li kienet seta kbira ta' xi kumpaniji multinazzjonali u xi gruppi ambientali li jipromuovu pożizzjonijiet li ma kienux ta' benefiċċju għal dan id-dibattitu importanti spas kellhom ikunu bazati fuq bażi fuq eh, eh, studi u evidenza mhux fuq informazzjoni ħażina. Grazzi tal-opportunità li nippreżentaw l-evidenza tagħna, grazzi. Issa fissem il-Komitat Betty Issur Polċak għal 3 minuti. Grazzi ħafna, Signor President. Signuri, fissem il-Komitat Peti tal-Parlament Ewropew jina kontent illi najt illi Peti jilqa l-opportunità illi jospita id-dibattitu fuq din li jajru fuq da suġġed daqstant importanti. Bħala viċi president tal-Peti jiena partikolarment kontent illi nara ICI oħra ta' suċċess illi waslet fi stadju ta' smih pubbliku fil-Parlament Ewropew. Kif rajna fil-snin riċenti taħt il-regolament attwali tal-ICI mhux dejjem faċli sabiex iċ-ċittadini jaslu sa dal l-istadju u jiġbru il miljon firma neċessarja. Importanti li ninnotaw illi il-qafas legali tal-ICI palissa qed jiġi revedut minnaħ tal-Komissjoni. Il-Parlament ser jadotta pożizzjoni fuq il-proposta ġdida sabiex l-ICI tkun iktar favur ċittadini u tkun iktar aċċessibbli bħala strument ta' Partecipazzjoni ta' ċittadini l-aħħar iżda mhux l-inqas nixtieq nisħaq dwar il-fatt illi illum il-peti rċieva numru ta' petizzjonijiet dwar dan is-suġġett dwar il-proibizzjoni jew restrizzjoni tal-glifosat u dan juri li dan is-suġġett huwa importanti għal ħafna ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni il-Komitat Peti jilqa din id-diskussjoni sabiex nitlu aktar fil-fond tad dibattitu u insibu soluzzjonijiet iktar favur iċ-ċittadini. Eżis ħbib jiena kuntent illi nawguralkom dialogu ta' suċess illum. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna, bekk nikonkludu is sarjiet taftu. Issa ser niddiskutu kull objettiv tal-inizjattiva f'round separati. Nibdew bil- l-objettiv tal-ECI bat se jkollna il-mistoqsijiet minnaħa tal-membri, se jkollna risposti mill-Kummissjoni u r-rappreżentanti bat il-konklużjonijiet. Din se tkun l-istruttura bew wieħed u ieħor. Nistaqsi l-kollegi sabiex iżommu mal-ħin tagħhom. Żewġ minuti għaklu mistoqsija. L-ewwel round l-objettiv tal-ICI proibizzjoni tal-glifossat. Issa nistieden lis sinjura Franziska Achterberg, rappresentanta tal komitat ta' ċittadini sabiex tippreżenta dan il-an għal ħames minuti nadilek il-kelma. Good afternoon and thank you very much. Il-war nafsinar tajjeb, grazzi tal-li rċivejtuna nek fil-Parlament Ewropew u tal-li tajtuna l opportunita ma dan il-mikrofoni tijaj. Um, so I would like to um, present when the... Jena nishtiq Nipprezentalkom issa ħal nistennew ftit sakemm il-preżentazzjoni tiġi fuq l iscreen Nipprezentalkom l-ewwel għan. Ġaħanna bżon il-technicians għonek u koll. In the meantime, could I use the opportunity? Mela, sadattant, permettu li nieħu dawn il-frit minuti biex nirringrazzja l-Parlament għalli qed jorganizza dan is eh, u hija ħaġa tajba li qed issir issa dan is-smieħ qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali sabiex hekk nikunu nistgħu nippreżentaw it-talbit tagħna fuq l-ewwel għan jiġifieri proibizzjoni tal-glifosat jiena rrid nispjegalkom ir-raġunijiet għalfejn iċ-ċittadini qed jitolbuha din il-proibizzjoni. L-ewwel il-glifosat għandu impatt negattiv ħafna fuq l-ambjent għaliex huwa maħluq biex joqtol il-pjanti u eh, huwa perikolus u velenus għal bosta speċi oħrajn ġifiri ċerti brimp, rettili, organizmi tal-ilma u tal-bahar, eccetera il-tossiċità tal glifosat fl-imkien ma l-effetti un-bat li dan għandu kol fuq l-ambjent kollu kemmu jamlu magna errida dan huwa il-klim li jużaw biex jiddeskrivu il-produtturi tiegħu. It-tieni net il-glifosat huwa ukoll ta' teddida serja għal saħħa tal-bniedem huwa probabbilment sustanza illi tikkawża il-kanċer Eh, danna għalitu l-IARC, entità tal-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa u twassal ukoll għal bosta marti uħal per, pereżempju l-interferenza ma' żvilupp sesswali u riproduzzjoni, il-neurotossiċità fost affarijiet oħrajn. Issa, il-liġi Ewropea dwar il-pestiċidi tajt illi l-pestiċidi approvati fl-Unjoni Ewropea mandomx ikollom effetti li mhumiex aċċettabbli fuq l-ambjent u l lanqas mandu jkollhom effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem inkluż il-saħħa tal-gruppi l-aktar vulnerabbli. Dan ifisser b'mod partikolari li mandomx ikunu sostanzi illi jistaw jikkawżaw il-kanċer skont l-istess kriterji illi eh, tapplika l-IARC. L-evalwazzjoni ta' riskju fl-Unjoni Ewropea li sar mill-EFSA jirrikonoxxi riskji fit-tul għall-asafar u mammiferi u dan ifisser illi għadhom ma, ma ġiġ stabilit 100% dan ir-riskju u li però eh, laqas ma wieħed jista' jeskludih Mbagħad l-Aġenzija Ewropea tal-Kimika qalet li m'hemmx biżejjed provi illi l-glifosat jikkawża il-kanċer imma jkolli ngħid illi din l-evalwazzjoni tar-riskju fuq għas-saħħa huwa evalwazzjoni illi ma, ma saritx bis-serjetà. Dak illi rajna huwa illi l-ewwel evalwazzjoni li saret mill-Aġenzija Ġermaniża EFR isserraħ fuq revizjonijiet sponsorizzati mill-industrija fosthom anki ukoll mill-Monsanto dwar l-istudji industrijali li eh, użat l-Unjoni Ewropea u l l Lajark, aħna rajna li esperti Ewropej ma evalwawx id-data kollha illi hemm f'dawn l-istudji preżentati mill-industrija, imma serħu essenzjalment fuq l-interpretazzjoni tal-industrija ta', ta, ta din data għalhekk Elementi importanti tħallew barra mill-evalwazzjoni kemm tal-EKA u anki ta' lefsa efsa u l-Aġenziji ammettew dan. Per eżempju, meta eh, fir-rigward tal-istudji li ġew ippubblikati aħna rajna li esperti eh, Ewropej sempliċement ikkopjaw eh, dak li kienem fil-rapporti tal-industrija u kopjaw fil-rapport Ewropew. Biex nikkonkludi, għannom ta' aktar minn miljun ċittadin Ewropew, Aħna qegħdin nitolbu li l-Kummissjoni għanda tipproponi proibizzjoni fuq il-glifosat. Aħna nafu li d-deċizjoni ma tistax tittieħed mill-Kommissjoni biss, imma l-ECI hija għodda indirizzata lill-Kommissjoni waħna qed ngħidu l-Kommissjoni tista' u għandha tipproponi proibizjoni fuq il-glifosat ta' bażi ta' riski ambjentali stabiliti u li EFSA u EKA ukoll irrikonoxxewhom għabbażi ta' noqqas ta' ċertezza xjentifika fuq l-impatti li għandu fuq is-saħħa, mod partikolari il-rabta li jista' jkollu mal-kanċer. U hawnhekk l-Unjoni Ewropea tista' u għandha tapplika u tuża il-prinċipju ta' prekawzjoni u barra minnek fatturi leġittimi oħrajn jistaw kunu inklużi u koll. Aħna nitolbu u koll u għamnek eh, formalment di mish parti mill-ECI maħna għatma maġinajna meta konna għedin nikruwa li l-affarijiet jistaw morru tant ħazin maħna nitolbu li dak li għandu deċizjoniet il-Komissjoni l-Parlament biex jinvestigaw il- il-falliment regolatorju li nistaw naraw minn din l-evalwazzjoni. Grazzi, issa nisema minnant il-membri tal-Parlament u nibda mill-Sinjura Ayuso. Infakkarkom zewċ minuti jek joġobkom. Grazzi ħafna, grazzi ħafna li kommissarju, grazzi tal-li organizzajtu din il-laqa mela. Inti Eh, u rejtna illi kif ġbartu l-firem fl-bliet, jek jina fil-qalba ta' belt u najdilom illi l-aspirina toqtol, kun serraħ moħħok illi kullħat se jiffirma. Intom, ġbartu l-firem fil-kampanja għant il-bdiwa u intom tafu li l-glifissat jifisser eh, illi kunem minn qas erosjoni li eh, ikunem iktar eh, inqasużu ta' enerġija fil-tkabbir tal-uċoħ tal-raba li eh, fil-fat tinħela inqas enerġija biex jinqat il-ħaxix ħażin. Inti semmejt l-IARC ara kienem ħafna rapporti li saru bosta istituti xjentifiċi l-EFSA Eh, l-Aġenzija tal-Istati Uniti, Istitut Ġermaniż li kien responsabbli li għamel evalwazzjoni tar riskju ħarriċ rapport koll id-Dipartiment tal-Agrikoltura tal-Istati Uniti u l-FDA u ebda ebda minnhom ma qal illi dan il-prodott huwa kanċiroġenu. Um, ehm, li FDA meta kienu hawnhekk għallinna li uh, jista forsi jikkawża xi mart fl-annimali mhux fil-bniedem bat wara. Ara, Dawn ir-rapporti kollha kienu kompletament trasparenti. L-unika wieħed li ma kienx eh, trasparenti fil-rapport kien eh, li FR. Dan il-rapport tal FR għal fl-ewwel eh, abbozzi li kellhom kien hemm rapporti xjentifiċi fejn kienu kien hemm miktub li il-glifosat ma kienx kanċeroġenu u mbagħad dak tħalla barra mir-rapport finali. Tistgħu tispjegaw li dan għaliex għaliex hawn ħafna nies li tiddependi fuq il-glifosat. Ħanajdilkom ħaġa. X'għandkom intom kontra l-Monsanto jekk kiku Monsanto maħarġ bil-glifosat 40 sena ilu, kiku l-lum maħnix edin għawnek nitolbu li jġir tirat u jena mandi xej xnaqsa ma' Monsanto għasna fil-xaħat li jgħatemmek. Grazzi. Thank you very much. Now, uh, Madame Dali, two minutes. Thank you. Signora Dali, Grazzi, President, u grazzi l-Parlament Ewropew tal-li etetina din l-opportunità, imma grazzi u koll l-rappresentanti ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini. Huwa interessanti għaliex intom se taraw parlament li għandu bosta opinjonijiet differenti u jiena nirrappreżenta soċjalisti u demokratiċi fil-Parlament Ewropew fil-Kumitat għall-Ambjent. Palma għattu intom eh, intom tafu u kol bil-rizoluzzjoni li eh, nħarġet il-xar li għadda minnat il-Parlament Ewropew fejn aħna maqbilniex mal-Kommissjoni illi eh, proponiet illi nċeddu il-permess għal glifosat għal 10 snin oħra. Aħna qed nitolbu li dan ikun irtirat l-2022 u illi ma jintużax fil-ġonna pubbliċi, fil-playground u tlabna li jkun hemm phasing out fuq ħames snin għall-użu agrikolu kollu għaliex nafu illi l-bdewa għandhom bżonn il-ħin u l-industrija wkoll dana sabiex jaddattaw għal-bidla imma aħna u koll għanna l-istess ħassib li esprimejtu intom bħannu ta' trasparenza l-affidabilità eh, tal-rapporti tal xjentifiċi u anki kemmem indipendenza fil-qasam fil xjentifiku. Inti, eh, eh, qed li l-evalwazzjoni tar riskju li saret mill-Unjoni Ewropea hija wkoll eh, mhijiex perfetta, pereżempju illi ma kienx hemm evalwazzjoni indipendenti tal-istudji li ħarġu u anki l-evalwazzjoni tal-istudji pubbliċi. Aħna nistgħu nagħmlu prezentazzjonijiet emozjonali mal-fatt huwa li dawn it-tliet kwistjonijiet iħasbu mhux biss liċ ċittadini imma wkoll lil ċerti membri ta' dan il-Parlament jiena irrit nifoka fuq dak li qed titolbu intom. Proibizzjoni ta' glifosat imma fl-istess ħin tirrikonoxxu illi l-industrija tkun pronta illi tissostitwihom uh, eh, b'sustanzi oħrajn jew prodotti tossiċi oħrajn. U jiena nistaqsik x'fejn tixtiequ taslu fl-aħħar għaliex il-proibizzjoni ta' glifosat u jekk jekk m'għandniex evalwazzjoni eh, jew proċedura ta' evalwazzjoni xirqa xjentifika kif għattu intom stess jistaw jiddaħlu sustanzi tossiċi oħrajn. Mela, għajdu li xie pjanijiet fit-tul għandkom intom fuq sustanzi ta' dan it-tip u t-tini mistoqsija kif biħsibkom tirregolaw il-produzzjoni u l-użu barra mill-Unjoni Ewropea peress illi se jkun hemm stati membri li xorta se jkunu jistgħu jiddaħlu u jimportaw din is-sustanza minn barra. Is-Sinjura Gerling. Grazie Grazzi ħafna nilqa' lill-membri tal-kumitat nixtieq nistaqsi nagħmel xi mistoqsijiet lil dawk li qed jappoġġaw dan kollu. Intom konxi illi l-istudju tal-IARC illi titkellmu dwaru ta' spiss m'għandux evidenza xjentifika propja l-EFSA organizzazzjoni Ewropea kif ukoll il- revizjoni konġunta u WHO innifisa huma fost dawk li ma jaqblux mal-IARC illi il-glifosat huwa karċinoġenu ma jaqblux għalfejn għalhekk intom tibqgħu tinsistu illi tajdu illi fil-fatt u karċinoġeniku. It-tieni punt is-semma illi ċittadini huma mħasba għax jekk tagħmel tesijiet fuqhom issib il-glifosat florina memx proporzjon ma tajdux li dażmin l-eżamnietu ma daqstant preċiżi li ssib kull ħaġa. Mhuwiex proporzjonali illi tagħmel din l-istqarrija mingħajr ma semmi ċifri. Fil-fatt hija irresponsabbli Jekk nikkonsidraw l-isforz kbir ta' din l-inizjattiva u jiena rajt fuq is-sit ta' wemove.eu.org illi hemm miljun membru u huma eh, huwa faċli li jaslu għal miljun għax huma fil-fatt huma daqshekk Inta fil-fatt taħsbu li ċittadini Ewropej qed jgħidu illi il-proibizzjoni tal-glifosat li miljuni huma inqas minn 0.3 u intom tridu tajdulna li jekk għandna nagħmlu għalfejn dan hija xi ħaġa raġonevoli. Grazzi is-Sinjura Rita, anzi is-Sur Ritama. Grazzi ħafna, Sinjura President u nixtieq nifraħ lill-CI naħseb li dejjem hija xi ħaġa tajba li inkunu nafu xridu il-votanti tagħna naħseb illi dan juri illi ovvjament kulħadd jixtieq inaqas l-ammont ta' kimiċi li jużaw fl-agrikoltura dawk sintetiċi organiċi. Però rridu nagħmlu użu sostenibbli u rridu nagħmlu raħjar li nistgħu sabiex nużaw bħala l-aħħar mezz U nasal mistoqsija tiegħi. Naħseb illi il-mistoqsija importanti hawnhekk hija il-projbizzjoni ta' dawn il-kimiċi. Din hija risposta għal trasformazzjoni tal-sistema agrikola tagħna sabiex innaqsu l-kimiċi. Naħseb illi hija xi ftit politika għażina jekk ngħidu namlu proibizjoni unsolvu l-problema. Irridu diskussjoni propju ta' kif nistaw namlu trasformazzjoni fis sistema agrikola sabiex ikolna alternativi aħjar riskju baxx f'dan il-każ. Naħseb li f'di diskussjoni kollha em żewġ diskussjonijiet li qed jitħaltu flimkien. L-ewwel jekk ux sustanza karċinoġena jew le, U jina naħseb li jahna bħala politiċi maħniex il-persuni eh, xirqa li kolna opinjoni, għax maħniex esperti. Għanna sistema fuq livell ta' Unjoni Ewropea li għanda tevalwa il-valur autentiku. Għan ħafna kriterji fil-regolamenti tagħna illi eh, jgħidu jekk karċinoġena irridu nipprojbixu din is-sustanza un hemm id-diskussjoni fuq l-użu sostenibbli ta' dawn il-kimiċi. U għalhekk naħseb illi għandna bżonn ta' diskussjoni aħjar dwar dan u mhux sempliciment niprojbixxu din din is-sustanza. Speċjalment jekk din is-sustanza mhux karċiroġena, nixtieq nistaqsikom jekk aħniex qed niddiskutu suġġetti tajjeb, qed ikollna diskussjoni xierqa dwar din kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Dolfman. Grazzi ħafna. L-ewwel net jiena nixtieq nifraħ nifraħ ilkom tal-li irnexxielkom tmexxu din l-inizjattiva jiena kont involut fil-ġbir ta' firem fil-kuntest ta' inizjattivi oħra u naf kemm hu diffiċli ma naħsibx li għandna niddiskutu hawnhekk jekk miljun firma u limitu minimu xi jiraqija u les kont dak li ġie adottat fl-2009. Nasal għalba qalba tal-kwistjoni, jiena naħseb illi il-proibizzjoni ta' dawn il-prodotti għandha tkun ibbażata fuq eh, evidenza xjentifika mhux is-sentimenti tal-pubbliku, l-awtorizzazzjoni tal-pestiġiti fl-Ewropa hija bbażata fuq EFSA u meta naraw kemm ftit sustanza fil-fatt huma awtorizzati, anzi ġew awtorizzati fl-aħħar snin u kemm tneħħew mis-suq għax huwa diffiċli li tpoġġi sustanzi fuq is-suq naraw kemm hu diffiċli illi jkollna hemm protezzjoni tal-pjanti naħseb illi huwa ċari li l-istudji kollha mhux daqs mhux kollu huma daqstant objettivi. Ħanajdilkom kemmi bażi superfiċjali din tal-kampanja. Xi ftit ta' snin ilu kellna kampanja fil-Ġermanja b'ħafna stampi ta' feti abortiti. U intqal li dan kien meħabba il-glifosat aktar tard intqali dan kien meħabba il-virus tas-sika. Ħadd imma kulħadd baqa' bl-idea li dawn it-tfal twildu kmieni minħabba eh, il-glifosat. Ovvjament, jekk sostanzi tal-protezzjoni tal-pjanti eh, t tixtaru mill-pjanta il-pjanta t-mut għabbel, ġifir ma taħsbux li dan il-parlament huwa f-situazzjoni responsabli. Forsi jiridu nitbetu mill-glifosat fil-10 snin li ġejjin. Grazzi, Signora President. Jina l-ewenet irrit eh, nifirħilkom għal din li sija il turi il-demokrazija Ewropea hija ħajja Iva, hemm kontroversja fuq il-glifosat u r-riżultati ta' dan l-inizjattiva din l-inizjattiva ifakruna e, e, e, f'dan iktar minn miljonu 300.000 ċittadin li firma mhux ftit iva kulħadd għandu id-dmir illi jirrispetta il-pożizzjoni ta' kull wieħed miċ-ċittadini li jesprimew ruħhom Huwa veru li hemm kontroversja xwara l-każ tal-Monsanto Papers u wara dak li ġar fl-Stati Uniti ma jistax ma jkollokx dubji meta l-lajok għalet illi il-glifosat huwa karċinoġenu, meta eh, il-glifosat poġġa fuq il-lista ta' eh, prodotti kimiċi illi huma kanċeroġeni, ma nistawx ma niddiskutux dan is-suġġett, imma F'dan il-weekend fil-medja fil-Franza rajna eh, eh, sudili u rew li meta jintużaw il-pesticidi eh, jaraw ikunem ħafna uh, Marti li kun ikkawżati ġifiri rridu nkunu responsabli noqdu attenti, rridu nqisu li l rwol tal-Europa u li tmexxi bl-eżempju. Aħna rridu napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni u illi ma nerġawx nġeddu l-użu ta' dal-prodott kif iddeċidejna fil-fatt fil-Parlament Ewropew. Dana biex inħalsu l-500 miljon ċittadin Ewropew is-suġġett tal-glifosat irridu nużawh bħala opportunità opportunità sabiex l-Unjoni tura illi jimporta eh, mill-ċittadini u illi taqbes għal-ċittadini mhux għal-kumpaniji multinazzjonali. Mela, irridu ninvestu fl agronomija li hemm soluzzjonijiet agronomiċi sabiex nitrasformaw il-modell agrikollu. Jina nixtieq il-Kummissjoni ta' kompanjana u tajt mill-ġimgħa li d toħroġ illi eh, mux fl-immedjat biss, imma anki fi snin li ġejjien sabiex eh, anki eh, tejn l-dinja agrikola. Mbżon li kunem investigazzjoni sabiex verament joħorġu b'elementi u b'informazzjoni li tkun provata u reali. Grazie Onorevoli Konečna. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Komissarju, grazzi tal-inizjattiva għaliex hija biss parti mill-puzzle. Aħna fil-Parlament Ewropew, aħna jimna ħafna oġezzjonijiet u kummenti. Il-problema li aħna ma nistemewx disa stati membri iridu jwaqfu l-użu tal-glifosat dawn lanqas instemgħu minna tal-Kummissjoni, jiġifieri m'hemmx biss iċ-ċittadini, hemm ukoll xi stati membri illi jridu jwaqfu l-użu tal-glifosat. Għanna nisemmew liċ ċittadini tagħna, għanna niprotuġuhom din hija responsabilità tagħna, l-kompitu tagħna jiena naqbel ma kommel meta tajdu il-glifosat ma naqbiex għan meta tajdu il glifosat mhux flikel huwa wkoll fil-birra Ġermaniża. Dawn is-sustanzi jagħmlu ħsara għalhekk għandna naġixxu però x'qed nagħmlu qed ninjoraw il-fatti u qed nipprovaw insibu argumenti għalfejn m'għandniex naġixxu. Jiena nixtieq nisma' l-argumenti ta' għalfejn għanna naġixxu, għalfejn nimxu b'mod differenti, għanna bizzejiet metodi ekonomiċi sabiex naħdmu b'mod differenti, sabiex niprevjenu kumpaniji internazzjonali mill jużaw sustanzi li huma għar. Iva, naħseb li jem metodi ġotta il-għet jintużaw f'ħafna stati membri u nistaw Eh, naħdmu mingħajr pestiċidi fl-agrikoltura. Għanna nimmotivaw l-agrikoltura, ċittadini, l-istati membri sabiex jaħdmu mod differenti grazzi ta' din l-inizjattiva għaliex hija biss waħda minn ħafna inizjattivi li jiftħolna jnejna. L-Onorevoli Fronte. Grazie Presidente. Grazie għanna miljon 300.000 firma u għanna stħarriċ eh, ta' San li għaj jgħaj 30% tal-Ewropej u kontra l-użu tal-glifosajt, aħna naqblu iktar kemm neħilsu minnhom malajr għan taħjar imma rrid kun realistiċi u li lejn realtà. 25 jum oħra tiskadi l-awtorizzazzjoni, ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li jitlob proibizzjoni totali b'fejza ta' ħames snin u għan l-istati membri li m'għandhomx pożizzjoni definittiva la lejn ħalan asla joħra. Dan moment fundamentali li jista' jfisser l-aħħar kapitlu tal-istorja ta' glifosajt fl-Ewropa. Mhux aħjar forsi ma nibżawx li tilfu kollox għaliex palma jiġri fl-Italja min ikun irid kollox imbagħad jitlef jitlef kollox il-Kummissjoni tagħmel li trid imma naħseb tajb ikonna l-ċertezza totali li l-glifosajt ma jibqax intuża fl-Unjoni Ewropea minn ċertu punt il-qoddim fl-aħħar ġimgħat ċertu forzi politiċi ħol u kol konfuzjoni fej pinġew il-phasing out pala ġornament, ħaġa li teknikament u konċetwalment zbaljata. L-istess organizzazzjonijiet kritakaw il-vot fil-plenarja, ma l-phasing out iġu wara l-probizzjoni totali ma jfessirx li jkun hemm iktar prorogi jew aġġornamenti. Aġġornament anka qasir jiftaħ xenarju differenti fej glifosajt, jerġa' jiddaħal mill-ġdid li rridu nevitaw u aġġornament anke kku annwali sabiex nimiraw kollox fuq li niksbu eh, ħruġ li konna data definitiva għal żmiem il-glifosajt ma tkunx eh, telfa ma rebħa. Huwa moment storiku l-multinazzjonali mistennew xejn ħlief eh, jisibu skuża sabiex jipinġu li nifsa bħala martri. Il-Parlament Ewropew fl-aħħar plenarja għamel offerta l wiet messax irrifjuta l-Komissjoni nitlob li jistgħu ħarsu naħa l-oħra jistaw jamlu dan qoddim il firrem ta' miljoni ta' Ewropej li jistaw dan qoddim indikazzjoni tal-Parlament u indikazzjoni ta' stati membri li mux kombinazzjoni mis sawx jizibu pozizjoni definittiva. Isur Park. Grazie ħafna, Signor President, Komissarju membri tal-Kumitat ta' ċittadini, grazzi tal-li għedin għawnek, grazzi ta' din l-inizjattiva u nishtiq u kol nir-ringrazzja kollha daw kolla li firmaw din l-inizjattiva, importanti dawn. Jina għandi zewċ mistoqsijiet. Issemma il l-Parlament Ewropew adotta rizoluzzjoni dwar din il-kwistjoni. Il-kollega Mirjam Dalli irrepeti dak li aħna qed nistaqsu il-mistoqsija hija aċċettabbli għalikom tal-ICI illi tinaqdu mar riżultat tal-riżoluzzjoni tal-Parlament illi laħaq kompromess fost il-gruppi kollha politiċi dwar li l klufasat huwa karċinoġenu. Tikkonsidraw li hemm dubji ikkonsidrajtu wkoll effetti oħra tal-glifosat dan per eżempju ġi konsidru bħala antibiotiku. Dan kollu ma ġiex diskuss waqt il-proċess ta' autorizzazzjoni. Huwa CYP 350. Intom ikkonsidrajtu per eżempju dawn l-effetti barra il-fat li hija sustanza karċinoġena. Grazzi, Sur Pedcini. Grazzi, President. Grazzi, President. Illum huwa jum importanti għaliex rappreżentanti ta' ċittadini nsabaw hawnhekk fil-Parlament, insabu qudiem rappreżentanti għolja ta' ċittadini dawk li proponew din l-inizjattiva importanti li l-lum kulħadd laqa u qoddimhom għal daqstant jiena xtaqt eh, nagħmel niġbet l-attenzjoni tal-kollegi membri semmew l istazzjoniet l-lajark fejn il-glifosajt salijom jikkawza l-kanċer dik tal-Aġenzija EFSA u oħrajn fejn glifosajt probabilment, probabilment jgħidu li ma jikkawżax il-kanċer. Ġifiri, <clears throat> fil-mejda ta' trattattiva, l-fat li jista' jkun kan kawza l-kanċer dan qatt ma tpoġġa appunt fuq il-mejda wkoll kien hemm aġġornament tal-awtorizzazzjoni għal xar snin bħala proposta mill-Kummissjoni aħna kontra dan ma kol kat kien jaf il l-valur tal-oġġezzjoni tagħna kien biss simbolika. Però l-parlamentari blokkaw ruhom f'negozjati illi provajna nieħdu l-aqwa possibbli. Il-puntu x'inhu l-aqwa kompromess possibbli u dim sustanza li probabbilment toħloq il-kanċer. Seba' snin aħjar minn 10, ħames snin aħjar minn seba', iċ-ċittadini jemnu li l-Unjoni Ewropea għandha tkun il-post fej sustanza tiġi projbita sakemm ma nurux illi bla dubju ma tikkawżax kanċer. Għal daqstant aħna nipproponu emenda bi projbizzjoni totali u immedjata tal-użu tal glifosajt fl-Unjoni Ewropea. Faxxaqt ngħid il-min jipromovi din l-inizjattiva li din emenda tagħna il-maġġoranza ta' rappreżentanti tagħkom hawnhekk fil-Parlament irrifjutawha u riżultat x'kien. fit il proposta tal-Kummissjoni ma nitkellmux fuq projbizzjoni ta' glifosejt fa' snin kif ivvotat fil-Parlament, imma nitkellmu fuq aġġornament tal ħames snin oħra. Hemm ħaġa ċerta hawnhekk kull xi ħadd żamdar u dritt imma oħrajn u diversi parlamentari oħrajn anke preżenti hawnhekk il ilhom l elezzjoni ta' rappresentanza minna ħata ċittadini. Is-Sinjora eh, Hazenkamp. Grazzi ħafna, Sinjora President. għaj nishti nixtieq nirringrazzja l-rappresentanti għal proibizjoni ta' glifosates meta tqis li hemm appoġġ minn minn miljun u tliet mit-telf ċittadin mill-Istati Membri nistgħu naraw illi imma poċ qawwi għal proibizjoni fost il-pubbliku. U mhux fl-ibliet biss anke firħula u fil-kampanja. Aħna nitolbu l-Kummissjoni li zguraw li l-awtorizzazzjoni għal glifosate ma tkunx estiża sakemm l-inizjattiva tal-ċittadini ma tiġiex ikkonsidrata u integrata deċiżjonijiet tal-ġejjieni fuq dis-sustanza. Il-Viċe President, Sur Timmermans, ma jistax jirrevoka il-xewqat li għanna l-lum laqas bizġi jisma xandom xie għajdu rappresentanti tal-organizzazzjonijiet u għat skandalos il-Kommissjoni tixtieq tafas għall-estensjoni tal-autorizzazzjoni tal-glifosajt tal-ħamis oħra u bekk għet qed eh, komplu jiperekolaw il-saħħa ta' annimali u bnedmin minħabba l-interessi ta' Monsanto. il komissjoni trid ħares il-biodiversità kontra l-industrija tal-kimika. Jew Brussel edem biex tħares l-industrija biss. Ir-reżistenza għal glyphosates turi l numru dejjem ikber ta' ċittadini fl-istati membri kollha iridu proibizzjoni jew phasing out maġla u dal-proċess ikompli jikber sakemm dal-velenu ma neqirduħx tal-bardejjem. Nistaqsi dan, studji reċenti juru il glyphosate mhux biss jikkawża l-kanċer, imma probabbilment underwall sabiex rezistenza kontra il-mikrobiotiċi il tmur lura għal daqstant irridu proibizzjoni fuq il-glyphosate millum. Grazzi sur għanju. Nittama li meċċa ċittadini tolbom dal-mistoqsijiet, jiftakru li jiva il-glyphosate probabilment tista' tikkawża l-kanċer skont il-WHO ma' WHO wkoll tajt li jekk taqta x-xar tal-bnedmin jikkawża l-kanċer. Hekk kif anke eh, tpoġġi qudiem nar taħdem billej. Da ċittadini għadnilhom mill-kafe jikkawża aktar kanċer mill glyfosate u Nfakkarkom li kafe tixorbu mhux glyfosate meta ġivintat l-elettriku eh, u kol konna nibżaw minn dal l-affarijiet u l-kiku għaddi taħatiħor qasam elettriku l-lum u l-evidenza fejna dal-materjali l hemm l-40 sena, żmien twil, ċittadini kienu esposti għal dana kollu f'dasnin kollha mingħajr problema. Imma kategorija oħra ta' ċittadini, il-persuna li tuża il-pronċed prodotti konċentrati bħali bdiewa eh, nis li fil-ġonna huma ma sposti elf darba aktar però ma naromx fi kju għant it-tabib jgħidu li għandhom problema, memx prova illi dan jikkawża problemi għal saħħa tal-bnedmin. Jekk nipprojbixxu dil-sustanza xiġri se jagħmlu l-bdiewa jikkultivaw l-art fiżikament forsi erba' darbit l-istaġun sabiex nkun hemm kontroll fuq ħaxix ħażin. U dan ifisser illi eh, ikun hemm iktar CO2 mill-makkinarju ħafna li jridu proibizjoni jishtiq onqas CO2 xek. Ukoll indajfu l-istruttura tal-ħamrija jekk intervjeni x-xita titlef l-istruttura tal-ħamrija, nżidu wkoll l-erużjoni tal-ħamrija u nitilfu ħamrija u jekk minnkom ħarsu lejn nies koltivaw, tistaw taraw eluf ta' gawin jieklu dut tal-art u ħafna jridu li dad dut eh, jiġi preservat mhux jitikel mill-gawi oħrajn rridu eh, bil-proibizzjoni imma ma jaffux ħan nispiċċaw nimportaw prodotti minn pajjiżi fejn dan mhux projbit. Il-problema x'inhi sur President huwa eżerċizzju ta' mibeda kontra minn Santo illi eh, fil-fatt inna niġġedu għamal 20 sena. Grazzi naħar kellim. Is-Sinjora Oken, grazzi, Sinjora President. Jiena qed rappresenta l-Kumitat Peti hawnhekk. Grazzi għall-inizjattiva, imma nibġilkom l-attenzjoni li issa proċessajna disa petizzjonijiet fil-Kumitat Tana fuq il glyphosates U ħana perspettiva oħra hawnhekk. Nuqqas ta' trasparenza u konflitt ta' interess. U kon sorpriza, Sur Burns meta inti għamilt paragon bej negozji kbar u NGOs li jaħdmu għal ehm, minar profit jek tħares dokumenti Monsanto li ġew zvelati fl-Istati Uniti f'kas fil-qorti <clears throat> li kien kontra Monsanto din dis-sena tistgħu taraw kemm flus kbar hemm involuti. Ehm, kważi nistgħu nsejħu l tixħim. U issa qed naraw attakk kontra l-Komitat WHO aħna naħsbu li l ewel net għandna nitolbu trasparenza sħiħa meta ma jkun hemm dubju u trasparenza sħiħa ma jfissirx persuni maluqa f'kamra mingħajr kameras u nġalluhom jaqraw 6000 paġna din farsa u kol konflitt ta' interessi hija problema kbira l-Unjoni Ewropea u EFSA jekk dak li qed dawk li qed jirreferu lihom qed jerqu fil-flus. Għalihom hija sitwazzjoni hija drammatika. U jiena nixtieq hawnhekk insejjaħ għall-użu tal-prinċipju ta' prekawzjoni imma li nkun aktar ħerqana illi il-Parlament ikollu proċess trasparenti meta niddiskutu dan Kulħadd anka xjentisti indipendenti jistgħu jikkontribwixxu għad-dibattitu b'mod indipendenti, ħil sam il-flus. Ix-xjentisti wkoll għandhom xi jgħidu hawnhekk u tajjeb ukoll illi nkunu nistgħu nistrieħu aktar fuq l-istituzzjoni Ewropej aktar milli nistgħu nagħmlu illum fil-fatt. Issa l-Sinjura l-ura l-Sinjura Achterberg għal 15 minuta sabiex twieġeb għal mistoqsijiet li għajmu l-membri. Uh, thank you very much. Grazie ħafna għal dawk il-kommenti ta' poċ, ta' hut u anka kommenti kritiċi. Se niprofa nimxi pas-pas, hemm ħafna affarijiet li xtaqt insemmi. U kemm għandi 40 minuta? Mistax. Mistax il-minuta tajt il-President. Nibda bl-aħħar kelli Mr. Agnew illi fakkarna ta' klassifikazzjonijiet għajar oħrajn bħal dawk tal-kafe xol matul il-lejl u affarijiet oħra illi aħna konċi tagħhom. U naħseb li għanna namlu eh, distinzjoni membri oħrajn fakruna għal oħra dwar modi differenti kif aħna sposti għal glyphosate li ma nixorbuħx, imma aħna esposti għalih fl keltana fix-xorb, ilma, issibu f'45% tal-ħamrija fl-Unjoni. Dak li sab studju reċenti, ġibri diffiċli tevitaħ set s-sibu kullimkien u anka jek ma nixorbuħx, xort tal-aħna eh, sposti għalih. Inti jett li m'hemmx prova illi dan jikkawża l-kanċer fil-bdiewa? Niskuża ruħi imma nikkoreġi hawnhekk għaliex l-ajark u ħammur lura għalfejn f'daw lajark qalu li hemm evidenza limitata fil-bnedmin u dan skont studji ta' case control fejn ħafna minnhom ħafna mis-suġġetti kienu bdieva. U huma jikkonsidraw dan l-istudju bħala kwalità għolja u EFSA jew aħjar Monsanto qalu li dawn l-istudji mhux ta' min toqgħod fuqhom. Aħna nemnu illi di l-evidenza limitata fil-bnedmin teżisti għabbażi tal- klassifikazzjoni għajak. Punti oħrajn. Nibda bl-ewwel kelli ma soħjarek. Signora Jusu, inti staqsejt mistoqsija fuq il-fatt li bdiewa jipreferu proibizzjoni għaliex Eh, ma jpreferux għanzi proibizjoni li xil glifosate tajja pal bdiwa. pero nfakrek li jem organizzazzjoni differenti ta' bdiewa fl-Europa, xie organizzazzjoniet iridu iħallu, iżommu l-glifosate minn kajja l-fat illi jem evidenza limitata illi dan jikkawza l-kanċer fost il bdiwa Hemm ukoll però organizzazzjonijiet illi jifmu illi sustanza daq tispiċċa u li deċidew illi poġġu li l-om infusom fuq dimnet fil-moviment u mux biss jajdu illi proibizzjonija ġustifikata ma jikonsidraw xie fisser dan għalina kif nistaw nakkumpanjaw it-tibdili li se jisir kif il-bdiwa jistaw jużaw sustanzi oħrajn u di diskussjoni ġabdiet u għana sodisfatti naraw li janka bdiwa nifizzom diskutu dan u li daw il bdiwa semmew leħenhom. Huma żewġ organizzazzjonijiet waħda fi Franza l-oħra fil-Ġermanja milli naf jiena fi Spanja m'hemmx organizzazzjoni li tkellmet dal-mod. Il-membri wkoll fakruna dwar evalwazzjonijiet oħrajn li saru madwar id-dinja mhux biss EFSA u EKA qalu illi m'hemmx biżejjed evidenza għal eh, fatt il-glyphosate ikkawżaw il-kanċer? Għallek nfakkarkom għalfejn aħna edin niddependu għal kollox fuq IARC. Dini aġenzija rispettata li tagħmuna regoli robusti sabiex nfittxu dejjem l-ola standard xjentifiċi għarak jgħatmu ma' esperti mażula għal ta' posta marufin bisimhom u li m'għandhom l-ebda konflitt ta' interess. Għaliex ir-regoli huma riġidi ħafna għarak taħdem biss skont data publikata hija mitqisa Eh, rispettata fost il-Komita Xjentifika u f'Marzu 2016 madwar mit xjentist eh, ħarġu b'kommentarju fejn kienu qed iħarsu l-klassifikazzjoni glyfosate ta' IARC mod partikolari u qalu li l-evalwazzjoni EFSA tinkludi nuqqasijiet serji. Numru simili ta' xjentisti wkoll naqdu sabiex jiddefendu il-programm monograf Mark b'mod ġenerali li għall boħra qed jiġi taħt attak, jinsab taħt attakk kun fakkarkom illi dil-industrija tal kemika li qiegħda tattakka la jark tagħmel dan mhux għall-ewwel darba. Għar kammet kampanja oħra varata mill eh, l-industrija tat-tabak fuq il-tipjib sekundarju fl-2004 u li għamlu ajark ma jkontentax il-kulħadd. U ma nasibx li din ħaġa ħażina, naħseb hawnhekk tajb nitalmu lezzjoni. Anke l-aġenziji jistgħu jitalmu lezzjoni. Huma għandhom jadottaw dawn ir-regoli għolja u jeħilsu minn konflitt ta' interess fost l-esperti u jaħdmu skont data publika ta' biss. U da li għamil il-mekanizmu tal-Unjoni Ewropea li jagħti pariri qablu illi jużaw biss data publikata. Ovvjament l-industrija mhux dejjem tħatiħu bost, imma dan u li hemm bżonn isir sabiex niksbu l-fiduċja u reputazzjoni tajba kemm fost il-komunità xjentifika u ċ-ċittadini. Konna akkużati wkoll minn żewġ kelliem hawnhekk fil-Kamra illi din hija ħaġa marbuta ma' Monsanto, m'għandu xasa ma' glyphosate, għal imma imma dil kompanija ta' multinazzjonali l waħda li ħadet privattiva għal glyfosate u jiena ngħidilkom illi glyfosate qed tissir ġi prodott minn iktar minn 20 kumpanija, mhux Monsanto biss, li qed timbotta l-liċenzja. Nafu wkoll il Monsanto, però tmexxi il-task force li qed fittex liċenzja ġdida. U għal daqstant qiegħda fuq qudimnet sabiex kun hemm dibattitu fid-dinja xjentifika fost il-pubblika rajna l-Monsanto kif jagħmlu dan, rajna dokumenti, Ma ma tistax ma semmix il-Monsanto, ma dan nsemmu l-glyfosate. ċirridu niksbu eżattament eh, staqsiet tas sinjura Dalli din mistoqsija Proibizzjoni tal-glyfosate potenzjalment jippermetti sustanzi tossiċi oħrajn li jieħdu l-oppostu u x'niksbu jekk inkomplu nimportaw glyphosate mhux bħala prodott imma forsi bħala residwu minn alf importat. Jina naħseb illi sostituzzjoni ta' glyphosate eh, mandiġ tkun alternativa, lebda tip ta' erbiċida, anka jekk naħsbu li mhux ħaġa faċli ssir, hemm żewġ raġunijiet għalfejn ottimisti il-ħsara kawżata minn glyphosate ma tkomplix jekk naqtaw il glyphosate l-eonet glyphosate hija erbiċida totali fl-Ewropa kimika bħal din ma teżistix illi tal-istess effett fuq il-bidja u l-ilin, għaliex nafu li glyphosate jimman tużati anka mill-autoritet pubbliċi, kumpaniji anka ċittadini privati, eżempju il-glufosinate, illi minn isoħ pala kompetitur anka fil-fat il-Komissarju għal-Kompetizzjoni għalu dan nan ma jistax jintuża b'mod massiv daqs kemm kien l-użu ġi minħabba l-impatt fuq is-saħħa. Dak li għadni kemat li m'hemmx sustanza simili li tista' simili tista' tasir glifosate huwa bbażat fuq il-fatt illi Studji li saru juri li l-btiwa se jispiċċaw jużaw inqas erbiċidi. U għalhekk il-kumpaniji l-kbar l-industrija nkwetata fuq dan u għalek qed iżżomm sod fuq din is-sustanza l-alternattiva li ħarġet ukoll minn eh, studji u li kien hemm bidla bil-mod kif isir il-bidja u din ħaġa illi ma jistawx jisforzaw il-ħat fuqa eh, tal-industrija. fuq id-dannu li stajsi minn elementi oħrajn smajni dan l-argument diġa. Meta kien hemm produzzjoni ta' tliet eh, neokotinoids, l-industrija wkoll qalet il-kimika oħra jieħdu postom u l-ħsara fuq in-naħal ikompli. In-naħal ma jirbħux sitwazzjoni bħal din illum għandna data l-2016 mill renju Unit li turi l-insettiċidu żgħat fuq eh, l-oil seed rape u dan waħda mill-każijiet fejn nikotinoids ġew projbiti ma żdidux mod massiv wara il-projbizzjoni parzjali. Id-dejta tissuġġerixxi li nikotinoids ma ħadux post insettiċidi oħrajn użati preċedentement msejħa pyretroids u li pyretroids mhux qed jissostitwixxu narkotinoids palissa. L-użu tagħhom qed jiżdied imma mhux b'mod drammatiku finalment. Nitlob illi bdiewa għanzi nsemma li ehm, bdiewa jużaw erbiċidi oħrajn, nafu li hemm erbiċidi oħrajn disponibli, u għalhekk għandna tliet talbit fi CI. U l-kollega Angelika se tkellem fuq it tlet talba, illi kun hemm tnaqis mhux biss ta' erbiċidi ma ta' pestiġidi mod ġenerali fl-Ewropa. I think the fact coming to Julie Julie, Ger Julie Gerling il um, fatt li glyfosate uh, eh, stabet flawrina hija problematika għalfejn. Il-kwantitajiet huma żgħar vera, imma juri li dis-sostanza tinsab ġisimna l-ekar għandha raġun u glyfosate hija ġenotossika ħaġa li ħarġet minn diversi studji indipendenti mill mela allura mem memx livell sigur limitu illi taħħu sejtu għas sigur u tajb niftakru ħdan. Mhux dejjem hija kwistjoni ta' kemm għandek sustanza f'ġismek. Il-fatt li għandna 0.3% tal-popolazzjoni immerik, skużani, naħseb l-istudji prezentati minn Mika fil-bidu tas-sessjoni juru illi xi 70 sa 80% tal-popolazzjoni studjata f'ħames stati membri tal-Unjoni jappoġġaw proibizzjoni fuq il-glyphosate u dan juri l-immorna li lin morru li lin l-inizjattiva preżentajna hawnhekk li ovvjament ġabret 1.3 miljun firma. Dan il-limitu stabilit mill-Unjoni Ewropea. L-ura l-punt li tqajjem Missur ħajtama proibizzjoni ta' kimika iġtin it-tweġiba, solvix il-problemi kollha tagħna din. Ovvja li le. Dan huwa biss l-ewwel pass. L-ewwel pass u li nwieġbu nagħtu tweġiba regolatorja għal perikli li qed naraw. Ir-riżultat u aħna nemnu illi għal glyfosate għal proibizzjoni fuq glyfosate, glifosate imma anka proibizzjoni fuq kimika oħra trid twassal għal tibdil fil-mod kif issir il-bidja. Ġa qed iseħ dan mi kamil referenza liħ dan hemm eluf ta' ħadda bdiewa eh, fil-bidja organika qed jaħdmu mingħajr il glyfosate għandna bżonn dil-bidla dan it-titjib fil-mod eh, kif issir l-agrikoltura, bżonn li dawn l affrit isiru eh, ġenerali sabiex kulħadd ikun jista' pratika bidja bħal din. Dan ifisser iktar xogħol, iktar għalfin, u aktar ekspertiz eh, minn bdiewa xi esperti qalu li disponibilità ta' dil kimika rħisa l lura l-innovazzjoni fil-makinarju. Ikkonsidraw dan innovazzjoni tiġi minħabba l-bżonn. Sakemm il-kimika tibqem, bidliet mhux se jkollna, din se tkun disponibbli irħisa u se għal bdiewa. Meta jkonna proibizzjoni, stennew aktar u aktar xogħol fil-bidi, aktar innovazzjoni. U, u dan huwa punt importanti, kemm għal membri ta' Parlament Ewropew u l-Kummissarju, hemm bżonn nakkumpanjaw il-bdiewa sabiex dan isir realtà. Nixtieq nirriġetta l-akkuża li l-kampanja kienet waħda superfiċjali u li qed nużaw data illi ma kienitx konfermata. Is-Sur Dorfman fil-fatt ressaq dal-punt. Naħseb li konna attenti ħafna li għamlu referenza għal studji xjentifiċi, revizjonjar knażbu li hija reviżjoni ta' min joqgħod fuqha fuq eh, x'inhuma l-elementi li kawżaw il-kanċer, għadna l fejn eh, nafdaw il-ajarku ma naħsibx li għamilna allegazzjonijiet del kampanja xi allegazzjonijiet li jimminaw il-kawża tagħna. U iva Surdorf mela aħna nemnu illi huwa responsabbli u pożittiv illi faħar ikonna il dan l-użu ta' qabel iħsat, li jsir qabel iħsat ta' glifosate għaliex dan iħalla iħalli residwi fuq l-ikel. Mrs. Um, Hazekamp has mentioned. Signora Hazekamp semmet riċerka ta' dan l-aħħar. Iva, i semmet il-sejbiet, il-ġodda u rrit illi l-esponiment tal-glifosat jista' jimmina l-effetti ta' ċerti antibiotiċi illi jintużaw bħala mediċini dan huwa biss studju ieħor illi jkompli saħħa tħassib tagħna fuq il-glifosati, imma mhux il-glifosati biss il-glifosat biss imma dikamba u oħrajn. L-istudju għamel punt importanti li jgħid illi regolaturi irridu iħarsu lejn stampa aktar wiesa ġifiri l-konċett ta' dak li huwa sikuru tajjeb għall-użu fl-Ewropa inbidel maż-żmien u aħna nemnu li jrid ikompli jinbidel maż-żmien u jqisu kol dan it-ħassib għaliex ir-reżistenza antimikrobika hija suġġett importanti fl-Ewropa u għalik sur kummissarju aħna nemnu illi dan għandu jkun parti mill-evalwazzjoni tar riskju fil-meta jsiru fuq il-pestiċidi. Biex nikkonkludi, dawk il-kommenti kollha kienu utli ħafna u eh, irridu noqodu attenti ħafna, u anzi napprezzaw ħafna l-appoċ tal-Parlament, eh, fakruna u koll il-Parlament talab proibizjoni fuq il-glifosat, proibizjoni parzjali issa u minna u ħames snin oħra proibizjoni sħiħa. Aħna kontenti bil-pozizjoni tal-Parlament, il-pozizjoni tagħna u l-pozizjoni irrappreżentata hawnhekk minn din li sija hija li glifosat għandu jkun proibit issa Aħna nemnu illi l-pożizzjoni tal-Parlament hija kompromess politiku u hija l-iktar pożizzjoni progressiva li teżisti u li nittamaw illi se tkun dik il-pożizzjoni li twassal għal kompromess aħħar fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa, Grazzi. Issa nixtieq nistieden lis-Sinjura Sabina Julika li hija direttiva għal sigurtà ta' l-ikel u l-alf ftiġi sante. Ħames minuti il-ħin qiegħed tjafa se kjoġbok ħames minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela biex nibda Irrit ngħid li kummissjoni trid tisħa illi kemm l-evalwazzjoni tar riskju anke l-approvazzjoni tal glifosat huma suġġetti għal proċeduri u kriterji illi hemm fil-leġislazzjoni Ewropea dwar pestiċidi kif adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill il-dispozizjonijiet ta' din il-leġislazzjoni inklużu il-protezzjoni tas saħħa tal-bniedem, tal-ambjent u tal-annimali. Nixtieq nisħaq ukoll li dispożizzjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni huma msejsa fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni, ġifiri dan il-prinċipju ta' prekawzjoni jagħmel parti integrali mid dispozizjonijiet ta' dik il-leġislazzjoni. Dan ifisser illi wara l-prezentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' applikazzjoni għat tiġdid ta' autorizzazzjoni għal sustanza attiva bħal glifosat, il-leġislazzjoni tobbliga l kummissjoni biex tieħu azzjoni jiġifieri tadotta regolament jew billi ġeddet l-approvazzjoni ta' sostanza attiva u skont ċerti kondizjonijiet jew inkella ma, ma ġeddiċ l-approvazzjoni ta' sustanza attiva. Il-leġislazzjoni tipprovdi għat ġdid tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva jekk il-kriterji ta' approvazzjoni għall-approvazzjoni kunu ġew sodisfatti fil-proċess regolatorju għal dak li għandu xaqsam il-glifosat, il-Kommissjoni ma identifikat ebda eh, zbal fl-implementazzjoni jew noqqas fl-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni. Mbagħad hemm il-mistoqsija dwar għalfejn l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda tipprojbixxi jew tipproponi li jkun hemm projbizzjoni ta' glifosat Aħna nħossu illi m'hemmx raġunijiet legali jew xjentifiċi li jappoġġaw il-proibizzjoni tal-glifosat fil-kuntest tal-leġislazzjoni dwar pestiċidi li għadna kif irreferejt għalija. L-ECI u dawk li prezentawa eh, semmew teddida serja għas saħħa tal-bniedem u s-sugġerew li dan huwa klas imma l-glifosat ġie evalwat bir-reqqa b'mod indipendenti min-naħa tal-Istati membri, mill-EFSA u mill-ECA u l-konklużjoni illi waslu għalija kienet dejjem l-istess klassifikazzjoni tal-glifosat bħala sostanza karċinoġena mhijiex ġustifikata barra minn hekk. L-evalwazzjoni tar-riskju tal-Unjoni Ewropea konkluda li glifosat meta jintuża skont il-prassi tajba agrikola ma jirrappreżentax riski inaċċettabbli għal saħħa tal bnidem u tal-annimali u lanqas huwa ta' teddida għall-ambjent. L-awtoritajiet nazzjonali f'ġurisdizzjonijiet oħrajn bħal Kanada, l-Ġappun, l-Awstralja u New Zealand bħal l-FAO u l-WHO laqa konġunta fuq il-pesticidi u residwi u kol wassu għall-istess konklużjoni dan ifisser illi l-Aġenzija Internazzjonali għal riċerka dwar il-kanċer hija l-unika aġenzija illi għandha opinjoni differenti fir-rigward tal-karċinoġeniċità tal-glifosat. Issa, wara l-istudju bir-raqa tal-informazzjoni disponibbli kollha dwar il-glifosat, u l-evalwazzjoni dettaljata li għamilna għall-issa me ebda raġuni għalfejn għanna jkonna dubji dwar l-evalwazzjoni xjentifika eh, illi saret fl-Unjoni Ewropea u mis-sistema li l-Unjoni Ewropea ħolqot għal dawn il-finijiet. Għal din ir-raġuni sa l-aħħar ta' Ottubru ta' din is-sena l-Kummissjoni preżentat proposta lill istati membri eh, proposta għat ġdid ta' din l-approvazzjoni għal ħames snin oħra Irrid issa nirreferi għal appell illi sar ukoll minn dan il-Parlament dwar il-tneħija gradwali tal-glifosat. Irrit ngħidilkom illi il-leġislazzjoni attwali skont il-kondizzjonijiet illi għadni kif semmejt Mem mebda dispozizjoni illi tippermettilna illi niffissaw data definita għal Eh, din it-tneħħija gradwali madana, madana kollu l-approvazzjoni mġedda ta' glifosat permetti u anzi titlob xi ħaġa oħra jiġifieri l-istati membri fi żmien sena jridu jevalwaw mill-ġdid l-approvazzjoni tal-prodotti kollha li eh, għandhom fis-swieq tagħhom dan ifisser li l-istati membri iridu jqisu l-kondizjonijiet addizzjonali kollha li ġew stabiliti fil-proposti tal-Kummissjoni, bħal pereżempju attenzjoni partikolari li protezzjoni ta' l-ilma ta' taħt l-art, ta' l-użu ta' sostanza fi spazi pubbliċi u anki bħal per eżempju użu ta' dan il sustanza qabel il-ħsat. Din l-evalwazzjoni mill-ġdid għandha issir sabiex tqis ukoll il-kondizzjonijiet ta' tiġdid. Jina naf illi eh, għaddili il-ħin imma nixtieq nirreaġixxi għal kumment illi għamlet il eh, Signora Auken. Forsi ma fimx sew, imma jina naħseb illi kienem xie suġġeriment dwar l-evalwazzjoni ta' e, Ewropew li qed isir bit-tixħim u jekk fimt sew jiena irrid nirrifjuta e, dan il- din, din l-akkuża għannom tal-Kommissjoni, għannom tiegħi stess u tal-kollegi tiegħi. Grazzi ħafna. Signora Achterberg, eh, għandek uh, xi reazzjoni għal dak li qaltilna l-Kummissjoni imma kentejn bissek jogħġbok. Iva, f'sentenza waħda, Iva, jena irrit ngħid illi Mhuwiex ġust illi id-deċiżjoni fuq il-prodotti li fihom il-glifosat titħalla din deċiżjoni din l-Istati membri għaliex għaliex lefsa qalet illi dawn il-formuli kif qed jistejħu jistgħu jkunu iktar perikolużi mill-glifosat waħdu skont l-istudji li saru u lefsa qalet illi dan irid ikun evalwat. Issa l-Istati membri kif għandhom jagħmlu l-evalwazzjoni m'għandhomx id-data m'hemmx rekwiżiti tad-data għal prodotti individwali li juru jekk eh, umiex eh, karċinogeniċi jew inkella eh, umiex ta' riski oħrajn, ġifiri il-riski fit-tul ta' dawn il-prodotti memx dejta fuqhom. Monsanto hija kumpanija illi deċidiet illi ma ta' tixkasu da tħassib imma l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel hekk u din hija raġuni oħra għalfejn għandu jkun hemm proibizzjoni tal-glifosat fuq livell Ewropew. Grazzi ekwa sanna fit-tmim l-ewwel round ta' diskussjonijiet naddu għal round li miss it-tieni ta l inizjattiva jiġifieri bidliet fil-proċeduri għall evalwazzjoni xjentifika tal-pestiċidi. Għal prezentazzjoni ta' dan il-għan għanna maħna l-Sur Helmut Burcher, rappresentant tal-Komitata ċittadini, u eh, mingħajr aktar dew minn nagħti il-mikrofonu lilek. Ħames minuti. il-warn of senari tajjeb. Jiena nishti insellem il dak kollha prezenti jisimni Helmut Burċa jiena kimiku naħdem għal Global 2000 Friends of the Earth fl-Austria u jiena ktibt ktib fuq il-glifosat illi jitkellem fuq il-proċedura l-autorizzazzjoni fl-Europa u id-difetti sistemiċi illi fija din il-proċedura il-Parlament Ewropew il-Kommissjoni u l-Istati Membri fl-2009 adottaw regolament ġdid fuq il-pestiċidi dak iż-żmien eh, kien meqjies bħala pass importanti lejn aktar protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent. U dana għaliex eh, kien approċċ bbażat fuq ir-riskju u li kien jgħid illi il-sustanzi karċinoġeni jew sostanzi tossiċi u perikolużi għar riproduzzjoni ma jistawx uh, jintużaw għal protezzjoni tal-pjanti. Irridu isu kollox fil-proċedura tal-autorizzazzjoni mill-2011 dawn iż-żewġ innovazzjonijiet waħedhom misson waslu għal sitwazzjoni li fl-2013 mbagħad il-glifosat missu ġie klassifikat bħala sustanza li hija probabbilment karċinoġenika. Imma dana ma ġarax, kieku ma kienx attualizzat il-glifosat maħnex edinaw imma u edin u raġuni hija li il-glifosat huwa eżempju ta' difett uh, serju fil-proċedura ta' autorizzazzjoni fl-Europa. Il-fatti ġew ignorati, taħan sitra kienem nis illi uh, gidbu dwar dawn il-perikli u studji xjentifiċi ma tqisux u eh, danna se nurjulkom fil-studju fil-DNA u l-perikli tal-glifosat. l studju xjentifiċi tlieta minn kull erba jgħidu illi hemm effetti li ħassru il-DNA fil-glifosat. U għalhekk l-organizzazzjoni ta' WHO u kol għalet illi il-glifosat kien karċinogenu. imma ir-riċerka xjentifika saret mill-produtturi u l-produttur eh, konkluda li dawn l-istudji u l-bicċa kbira minnhom ma kienu affidabli, ma kienux rilevanti u lanqas eh, ma kellu wieħed iserraħ fuqhom l-Istitut Ġermaniż għall-Evalwazzjoni tar Riski id-deċida li ma jkollux evalwazzjoni indipendenti ta' dan l-istudju u fl-artiklu 11 hemm dan ir-rekwiżit li xaġa bħal din issir. Keine Kommentierungen dazu, was die wissenschaftlichen Studien angeht. Umma għall-istudju ħadu l-kommenti tal-produtturi u inkluduhom fil-rapport. Għanna rapport ta' 66 paġna illi juri li kull ma sar u għalli ikkopjaw affarijiet mill-istudju tal-produtturi minkludewhom fl-istudju tagħhom. U issa qed naraw li hemm trasferiment ta' responsabilità lejn eh, parti illi għandha konflitt ta' interessi ġifiri l produtturi il-produttur suppost illi jara jekk l-istudji tiegħu jew studji oħrajn iddeċidew il-prodott tagħhom u x'perikolus jew le Dil problema hija eh, aggravata minħabba l-fatt li l-istudji illi qed jagħmlu dawn il-produtturi għaliex imbagħad tibdi il-kwistjoni wkoll ta' konfidenzjalità għal dawn l-istudji. U għalhekk b'mod ġenerali dawn mhumiex aċċessibbli għal pubbliku, ma dana kollu hemm soluzzjoni għal dawn il-problemi u eh, mhu xejn ġdid fil-fatt hemm tliet bidliet illi hemm bżonn illi jsiru fl-inizjattiva ta' ċittadini l-ewwel net irridu eh, neħilsu mill-konflitt ta' interess għal laboratorji dik l-ewwel ħaġa. Il-produtturi mandomx jazlu il-laboratorju li għandu jagħmel l-istudju imma għandhom ikunu l-awtoritajiet pubbliċi b'dan il-mod ikonna il-kwalità u l-prezz li jiddeċidu kollox u eh, mux elementi oħrajn. L-istudji rridu jkunu publikati, rridu kunem eh, astratti minnom illi jirġiġu publikati f'ġurnali xjentifiċi u rridu kunem maċċess għal data kolla. Dak li jiġi publikati rrid ikun l-ewwel ġi diskuss fuq livell xjentifiku. Irrid ikun hemm ukoll indipendenza sħiħa fl-modi il-produtturi setaw jiddeċiedu fejn ridu illi irresqu l-applikazzjoni tagħhom għall-autorizzazzjoni. Dana fil-futur mandux ikun possibbli sabiex is-sistema l-autorizzazzjoni Ewropea għal darbohra tikseb il-fiduċja taċ ċittadini Ewropej. Bas, willing to intervene. The first uh, speaker is Mr. Gizeke. L-Onorevoli Lizeke, zewċ minu. Grazzi ħafna u grazzi għall prezentazzjoni Jina skantajt illi Christopher Portier li kien wieħed mill-xjentisti illi għamlu riċerka għall-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa, il-WHO, kien irċiva 160.000 minn għand żewġ avukati illi kien jirrappreżentaw il-Monsanto. Issa suppost eh, li nafdaw f'dan l-istudju imma jekk eh, qegħdin eh, jitħalsu l flus kemm nistgħu naħduhom bis-serjetà? In-nies li huma kontra il-glifosat qegħdin jieħdu l-flus ansitra mill-Monsanto, minn avukati ta' Monsanto ma nafux kemm huma fidabli, Mbagħad hemm ukoll kwistjoni tal-proċess għal perturbaturi ormonali u eh, għal-daqstant bżon li kunem evalwazzjoni ta' riskju. Aħna irridu naraw xinu irridu naraw ukoll is-saħħa li kolla s-sustenza minn xarfejn eh, ħafna diskussjonijiet emozjonali għandu jkollna data indipendenti xjentifika u mbagħad naslu għal konklużjoni skont dak li nkunu nafu. Is-Sinjura Katimbaħ. Grazzi ħafna għall-interpretazzjoni għall-prezentazzjoni tiegħek nifraħ li tim kollu tal-inizjattiva x'naħseb illi kien impressjonanti li fi żmien qasir nixkilkom tiġbru 1.3 miljun firma. Ma tkontux qed titkellmu biss ma' nies fil-belt u tiġbru vera kien iktar minn hekk. Għandi żewġ mistaqsijiet l-ewwel konformità mal-proċeduri tal-approvazzjonijiet, speċjalment mal-artiklu 8.5 tar-regolament tal pestiġini 11-7 tal-2009. Iġifiri, il-fatt illi l-istudji jriġu publikata għadha tħassib kbir. Tasbu illi dan irid jiġi konsidrat fit-tejt ta' deċiżjonijiet dik hija l-ewwel mistoqsija. Tin mistoqsija taqblu illi l-industrija għada trid tipprovdi l-informazzjoni rilevanti lill-lefsa u jekk ikun hemm naqqas ta' informazzjoni is-sustanza attiva m'għandix tkun approvata qabel ma jgħaddi li l-ħin nixtieq inżamm insaw ġaffarijiet jiena kuntenta ħafna li membru ta' dan il-Parlament Ewropew għaliex aħna l-aktar parlament trasparenti ta' dinja zgur. Palma tistgħu taraw il-pożizzjonijiet huma differenti f'dan il-Parlament, għalhekk nistaqsi lilkom sabiex tagħtu attenzjoni għal min qed jivvota xiex dal-Parlament, speċjalment qabel tiddeċidu illi tagħtu l-vot tagħkom lil ċertu gruppi fil-elezzjonijiet li ġejjin tal-Parlament Ewropew tal-2017. Araw xamlu n-nies dan il-Parlament min ivvota għal xiex għal xaħna edin hawnhekk sabiex nippreżentaw l-interessi tagħkom u maħnix l-Unjoni Ewropea, maħnix il-Parlament, aħna membru illi qed jirrappreżenta l-ċittadini. Iġifiri, ivvotaw lil dawk il-membri illi verament jirrappreżentaw l-interess u ċittadini, l-interess ta' ċittadini jiena nispera li qed jistudjaw tajjeb min qed jivvota dwar xiex naqbel miegħek. Il-kellima li miss, is-Sinjura François Grosset grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena bla dubju nifhem illi jista' jkun hemm ċertu riservi fil-kritika lejn sistema ta' autorizzazzjonijiet, e, studji li ġu prezentati, e, il-konflitt ta' interess, però ippruvaw ikkonsidraw il-pożizzjoni tagħna. L-esperti laqas biss jaqblu ma' xurxin hija xi ħaġa komplikati, ġifieri aħna rridu noqogħdu fuq l-aġenziji. U meta aġenziji jiġu ikkritikati bħalek EFSA, Jiena naħseb li għandna ħafna xol xinamlu. Sabiex natu l agenzi da kollu li għandhom sonsa biex verament ikunu indipendenti. Għax dwar xiex qed nitkellmu meta nitkellmu dwar konflitta interess. Illi nevitaw ċertu esperti għaliex ngħidu għandhom konflitt ta' interess inkunu qed eh, niprojbixu li nafu sami li kollan l-informazzjoni ġej minn dal-esperti. Jista' jkun illi dal-espert huwa kontrollat mill-industrija. Però l-industrija taf dwar xi qed titkellem, ġifieri għandu jkollha vuċi. Għandna bżonn ta' riforma, ta' leġizlazzjoni, għandna bżonn ta' aġenziji illi jaħdmu b'mod indipendenti ovvjament, però eja ma kunux wis ideoloġiċi meta niġu għal kwistjoni tal-konflitt interess. Grazzi. Issa, il-Sinjura Lopez Permejo. Grazzi, President Warnof Senari Tajjeb u uh, Grazzi tal-li organizzajtu dan ismiħ għal konna dan l-iskambju ta' opinjonijiet il komissjoni u l-EFSA qed jibbażaw ruħhom fuq data pubblikata u anki le biex jagħmlu l-evalwazzjonijiet tagħhom. L-EFSA qalet illi kienet irrivedut rivediet studji tal-industrija, studji li ma ġewx ippubblikati sabiex tajt illi eh, probabilment mhuwiex karċenoġenu il-bicċa kbira ta' dawn il-rapporti mumiex disponibli minkejja l-fat li eh, tlabna li konna ċessa li jom. U madana kollu ħafna minnom xorta waħda mumiex accessibli u ma jistawx ikunu riveduti lanqas minn eh, minn eh, l-organizzazzjoni rilevanti. Jina nishtiq nkun nafsa meta se tkompli din in-nuqqas ta' trasparenza. Meta se jkollna aċċess għal dawn ir-rapporti nixtieq nkun naf jekkux eh, beħsibkom tatu kas il-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizja li tikkonferma li d-dejta ma tistax tibqa moħbija għabbażi ta' segreti kummerċjali u dana laqqas ħadd ma qed jagħti kasu. Is-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi hija iktar importanti mill-interessi tal-industrija u hawnhekk tal-Parlament kemm il-darba rajna kif l-industrija d deċiżjonijiet li tieħu il-Kummissjoni kif inhu il-każ reċenti tal-Dieselgate. Nixtieq nkun naf ukoll eh, kemm sendumu nħallu l-industrija tiddeċidi li ma stat membru għandu jkun dak illi jagħmel evalwazzjoni xjentifika. Dawn il-affarijiet iridu jinbidlu. Ħaġa oħra mbagħad nagħlaq Hemm ħafna studji illi saħqu fuq l-effett possibbli tal-glifosat bħala uh, endocrine disruptor Eh, aħna jenna snin għaddejjien eh, eh, niksru liġijiet tagħna u ma rridux noħolqu dawn il-kriterji illi jipermettu na kunu nafazat l-effetti ta' dawn is-sostanzi mela x'inhu x'inhi il-deċiżjoni dwar glifosat pal endocrine disruptor. Aħna irnexxielna issa illi fil-kumpanija fil-kampanja la hemm safar ma tbaqa' xejn ħaj kollox qed imut jekk aħna rridu nkabru produzzjoni u l-użu tal-art, aħna rridu eh, eh, nwaqfu l-użu tal-pestiċidi u nużaw modell agrikolu differenti. Grazzi. Mr. Zulu. Eh, Sur Zulu. Grazzi, President. Għal darba ħra. Xtaqt. Nġbet l-attenzjoni tal-Komissarju Anġa Kajtas mistoqsija sempliċi kemm huwa importanti nħarsu s-saħħa taċ-ċittadini id-dibattitu li kellna l-lum huwa sinifikattiv. Fl-opinjoni tiegħi isna qegħdin nixxabtu u niġġieldu mal-burokrazija. lem sqajnaw minn minnar ma nitlu fil-mertu ta' x'inhu il-qalba ta' dan kollu ġifiri s-saħħa tal-ambjent u taċ-ċittadini. Il-Kummissjoni l-lum qiegħda tgħidilna ħaġa oħra importanti ħafna il-inti ma tagħmel xejn li prova jew le l-aġġornament Iġifiri lebda strategija ta' ħruġ, jekk ma nidefinixxu xillum xiridu namlu. U l-iktar li dispjaċini, jew li ħjar li dejjaqni, u li minnaħa għanna movimenti pal daktana, pal moviment ta' ċittadini li minnu fih jitkelmu fuq proibizzjoni fuq is-sustanza sustanza li tamel s-sara, ejja, anzi li ma tamilx tajjeb, ejja najdu ma tamilx tajjeb. Minħal ħalħal għanna l-kommissjoni illi edha tiġilet mal-burokrazija. Iġveri minnaħa, moviment ta' ċittadini, jew moviment ta' istituzzjonijiet eletti mit ċittadini u jirrappreżentaw iċ-ċittadini u minnaħa l-oħra kommissjoni ta' persuni mhux eletti. Illi mhumiex jitkellmu fisem iċ-ċittadini. U jiena minn dan eh, dawn l eżerċizzji burokratiċi Eh, nitlef l-interess fuq għamma li xekin edu saħħa fi ċentru nistenna li dak illi fidej għandu l-mazz. Eh, Iressa proposta, proposta taħruġ. Jina ma interessanix nkunu nafu illi memx possibiltajiet tekniċi u legali li ma jatux eh, possibilta li l-Komissjoni tinterrompi proċess. Jina nxtieq il-Komissjoni tieħu azzjoni deċiżiva. Jekk il-Konsil jibqa' staġnat u ma jisponix ruħu. Il-Kommissjoni se tagħmel se tkompli tiġġieled mal-burokrazija. Uh, Madam Evi. Signora Evi. Presidente. Eh, abbiamo già sentito... Grazie, già diversi kollegi. jitkellmu fuq diversi raġunijiet, il-għala manni ġornaw il-licenzjar dis-sustanza u fakarkom eh, fit-tweġiba dwar il-glyphosate task force meċija minn Monsanto li batu immedjatament wara r-rezoluzzjoni tas sena li għaddiet tal-Parlament Ewropew il-Kommissjoni fejn qalu illi li kollok kuraġġ tajt u kif qalu dibattitu oħrajn li il-dibattitu sar fuq bażi Eh, emottiv u eh, irrazzjonali u qed nitbedu minn fatti xjentifiċi jiena naħseb li din hija falsità enormi u ma nistawx niddubitaw dik li xenza innifisa tina pala kontribut sabiex nitfaw dawl fuq biċċa xogħol illi ċara mhijiex u dan jikkonfermaw ħanka l-investigazzjoni li għaddejja minn tribunali Amerikani, meqlat Amerikani u mill-iskandlu tal-Monsanto Papers. Ma nistawx nalqu għajnejna u ninjoraw il-fat illi ħafna pariri xjentifiċi inkidbu minn kumpaniji li qed igawdu finanzjarament mill beħta dal-prodotti. Infakkarkom fuq punt ieħor il-glyphosate u l-biċita qadim, approvat fis snin 70 u li anka l-lum nixtiequ nużaw. Xoloq danni kbar Din mappa ta' ta' żieda kbira reżistenza tal xejjex li jinfestaw u dan ma jista' jiġi konsidrat kif qed il-glyphosate task force bħala teknoloġija moderna fil-agrikoltura jekk fil-fatt qed nitkellmu fuq ħaġa antika skaduta u li m'għandix teżisti aktar jina nawgura lill l-Kummissarju jieħu deċiżjoni b'saħħitta u eh, b'kuraġġ fl-aħħar tas-sena jipprojbixxi l-użu ta' dis sustanza. Grazzi. That concludes the um, questions coming. Bek nalqu il-round ta' mistoqsijiet minnħat tal-membri. Issa nadir kelma lura li sur Helmut Butcher sabiex eh, jindirizza dawn il-mistoqsijiet fizmin ma' ta' 15 minuta. Grazzi għal dawn mistoqsijiet interessanti. Jinser niprofa nirrispondi fl-ordni illi ġew mistoqsija. L-ewwel mistoqsija naħseb kienet dwar l-affidibilità tal-evalwazzjoni tal-IARC. Il-fatt illi Christian Portier irċieva somma ta' flus 160.000 eh, dollaru sabiex ikun lejali lejn il-kumpanija. Irċieva dawn dawn il-flus però ma kienx membru votanti tal-IARC kien wieħed mill-esperti li ġew mistoqsija dwar il-konflitt ta' interess huwa biss kien konsulent, kien wieħed minn ħafna xjentisti involuti f'dan il-proċess partikolari. Jekk taqraw il-Monsanto Papers li huma verament interessanti, taraw illi kien hemm numru ta' esperti illi ġew imħadma minn kumpanija minn dawn l-avukati fl-Amerika kif jaħdmu verament trid tħares lejn is-sommom illi tħallsu u fil-fatt dan kien l-inqas wieħed li tħallas. E, Di situazzjoni ġiet użata sabiex e, jgħidu li l-ajark mhix fil-fatt affidabbli. jekk tħarsu lejn l-sfidi li ħafna jinkixfu mill-ġurnalisti spiss taraw illi memx bażu fatti ikun hemm ikunu ftit xejn jaqsmu mal-ġurnalisti. Per eżempju, ftit ilu xi ħadd qal li l-ajark kienet neħħit ċertu punti mir-rapport finali u l-awtur tal-istudju għal il ma kienx hemm effett karċinoġenu. Fit-tmennijiet u d-disajnijiet ma kellniex l-istudji tal-Monsanto. Jekk nagħmlu evalwazzjoni tajba naraw ċertu fatti li għandhom jaqsmu mal-karċinoġeni. Dawn l-istudji ma ġewx ippubblikati. Hemm diskrizzjonijiet fil- Monsanto Papers, però dawn huma mitmennijiet. Però naħseb li s-sitwazzjoni qed tikkumplika ruha. Kien hemm mistoqsija li kont xokjat li nisma' jidher li hemm ix-xewqa regolament tal-pestiċidi Anzi, qed podġu f'dubju il-fatt il pestiċidi għandhom jiġu projbiti għabbażi tar-riskju. Fl-2009 dan l approċċ għabbażi tar-riskju kien wieħed mill-suċċessi illi ksibna. Aħna d-deċidejna li ridna livellu li ta' protezzjoni għas saħħa tal-bniedem u għalhekk kellna dan l-approċ bażi tar-riskju. U mhux noqogħdu biss fuq ix-xjenza. Mbagħad hemm it-tieni mistoqsija illi għanna nużaw l-istudji xjentifiċi għall-autorizzazzjoni. Jina ma naħsibx li dan huwa skont it-tieni parti tal-metodu ta' autorizzazzjoni, studji pubblikati biss għandhom jintużaw, però ovvjament jagħmel sensi li ħarsu lejn studji regolatorji però rridu niżguraw li dawn ma jiġux falsifikati u importanti illi l-istudji ma jiġux ordnati mill manifatturi infushom ma jsurux minn laboratorji illi jitħallsu mill-manifattur mill-produtturi li mbagħad jikkompetu ma' laboratorji oħra. Dawn l-istudji jridu jsiru minn xi ħadd kompletament indipendenti u għalhekk ordnati wkoll minn xi ħadd kompletament indipendenti. kellna mistoqsija oħra. Aħna niddependu fuq l-opinjoni xjentifika u l-efsa u aġenziji oħra qed jiġu kritikati. Il-mistoqsija hija huwa ġustifikat hija ġustifikata din kritika xinis jgħidu li mem lebda tubi l-proċedura ta' autorizzazzjoni qed timxi boċira hekk qalet il-Kummissjoni u hekk qal il-Kummissarju. U għaffat illi evalwazzjoni indipendenti skont artiklu 11 regolament tal-pestiċidi ma sarriċ ma kienx hemm reviżjoni indipendenti tal-letteratura xjentifika u jekk din saret hija daqstant sigrita li m'hemm l-ebda traċċa tagħha fir-rapport kollu. Jekk saret fil-kapitlu tal-sustanzi karċinoġeni Em, sentenza waħda li ma ġietx minnaħa ta' Monsanto xie kupjaw kollox. Il-Kummissjoni mhux qed tistudja dan is-suġġett il-kapit li ma jistgħux jingħalqu hekk. Kien hemm mistoqsija interessanti oħra minn ta' Sinjura Grosted il-konflitt ta' interess. Jiena naqbel magħha kompletament. Il-konflitti ta' interess m'għandhomx jintużaw sabiex neskludu l-industrija. L-industrija ovvjament għandha arfien illi l-industrija biss għandha, però fl-istess ħin ma jagħmel sens illi titrasferixxi kompiti lill-industrija illi awtorità tista' faċilment tagħmel jekk dan ifisser il-industrija tispiċċa f'kunflitt ta' interess għax ovvjament bħala produttur nista' ngħid illi ser nagħmel evalwazzjoni però naħbi ċertu affarijiet jekk għandek għażla li tagħti evalwazzjoni negattiva u tal-kumpanija jew tagħmel evalwazzjoni pożittiva u l-kumpanija tkompli tikber mela din mhix għażla. Kien hemm mistoqsija oħra dwar jekk nuqqas ta' trasparenza ġifiri jekk l-evalwazzjonijiet tal-kumpaniji jistgħux jiġu aċċettati jekk isiru skont l-istandards tal-OECD. Però hemm il-kwistjoni tal-konfidenzjalità u s-sigrit professjonali. Il-mistoqsija kienet jekk għandix nibqgħu nittolleraw din is-segretezza. Tajjeb li nirataw risposta għal dan, iċ-ċittadini ma jifmux Dini esperjenza li nibqa nara. Jina għaddejt ħafna żmien nivjaġa u nitkellem dwar ktieb li ippubblikajt u ħafna nies kienu sorpriżi li jisemew li dawn l-istudji li suppost jipprovaw is-sigurtà tal-prodotti u ma suġġetti għal konfidenzjalità. Nis ma jistawx jifhmu il ħaġa ma naħsibx li nistgħu nirbħu il-konfidenza ta' ċittadini jekk nibqgħu sejrinek barra minn hekk. Kien hemm ċertu affarijiet relatati f'sentenzi tal-qorti, per eżempju, sentenza tal-2016 illi qalet illi il-pestiċidi u regoli ifissru illi l-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli mill-pubbliku. U dan kollu jmur kontra il-konfidenzjalità fil-kas tal-istudji tal-produtturi. Jina nista bis naqbel Massur Zolen. Rit diskussjoni ta' sustanza dwar il-glifosat għall-aħħar sentejn jiena rrid nagħmel dan ukoll m'hemmx diskussjoni ta' sustanza għaliex b'eċċezzjonijiet żgħar ħafna l-awtoritajiet ma jridux li jkun hemm diskussjoni, pereżempju. L-Istitut Ġermaniż għall-Evalwazzjoni tar-Riskju għal sentejn kienet ixxerre taffarijiet follots għalli huwa kompitu tiegħu illi jagħmel evalwazzjoni ta' riskju dwar il-karċinoġenità. Dinja xi ħaġa li tqalet minn nies li jiġu minn dan l-istitut anki fid-dervisti fuq il-gazzetti. u f'Settembru kol fil-Parlament Ġermaniż taw din raġuni għalfejn kellhom konklużjoni differenti mid-WHO u l-IARC nafu illi WHO l-IARC fl-introduzzjoni jitkellmu dwar livell suffiċenti ta' provi u jirrepetu dak li jem fil-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-klassifika tal-kimiki. Jiġifieri hemm l-istess sistema ta' klassifikazzjoni ta' sustanzi perikolużi bħal WHO IARC. Dan huwa l-kompitu tagħna skont l-approċċ għabbażi tar-riskju. Irridu niddeċiedu jekk sustanza hijiex karċinoġena u jekk dan huwa minnu ma tistax tiġi awtorizzata din kienet waħda mill-innovazzjonijiet fir-regolament tal-pestiċidi. Però l-awtoritajiet b'mod attiv evitaw dan kollu u gidbu għal snin sħaħ. Il-fat il din il-gidba għada tixxerret hija problema kbira. Ma, ma jistax ikollna politika sensibbli għabbażi tal-gideb u żgur li kien hemm nuqqas ta' verità. qed nitkellmu dwar riskju ta' kanċer. Eh, qed jgħidu li jekk naraw dar riskju fil-firin ma jfissirx li hemm ir-riskju fl-umani, però aħna ma naħmux b'dal-mod. Wieħed mill-argumenti prinċipali li nisemgħu mill-industrija u minn oħrajn hija li hawnhekk għandna evalwazzjoni xjentifika u l-fatti xjentifiċi għandhom jiddeċidu, però Il-problema hija li l-awtorità qed tikkopja u jekk naraw l-applikazzjoni ta' Monsanto hemm ħafna affarijiet bla sens li m'għandhomx jaqsmu mal-xjenza. Jekk verament irridu nieħdu deċiżjoni għal bażi xjentifika, irridu naraw xi jgħidu xjentisti meta niġu għal karċinoġenità irridu nar state l-IARC ċifir ma nistax. Najdu xjentisti huma rappreżentanti tal-Monsanto u dawk illi dawk li jikkritikaw il-glifosat qed ikunu wis emozjonali. Jiena għandi sfond xjentifiku inni naħdem għal organizzazzjoni xjentifika għal ħafna snin nasab li x-xjenza hija importanti ħafna u nista' ngħidilkom illi fl-applikazzjoni m'hemmx bażi xjentifika sabiex nibqgħu nawtorizzaw il-glufas fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Deputu Diġi Digi Sanko sur Ladislav Miko fizem il-Kommissjoni għal ħames minuti. Niskużar ruħi. Grazzi, Signor President. Sabiex nirreagġixxi fil-ħames minuti l għannet minix se noqgħod nirrepeti un wieġeb kwistjonijiet marbuta mal-ewwel mistoqsija li ġa wieġeb wieġbet il-kollega tiegħi fuq il-proċessi u kwistjonijiet li għandhom x'jaqslu ma' trasparenza u studju kif dawn isiru. Dawn huma l-kwistjonijiet li huma aktar ġeneriċi u li huma importanti anke l-Kummissjoni. Dawn il-kwistjonijiet ta' interess il-vakajnijom meta daħħanna l-izolazzjoni prezenti. U kif smajtu dina rajnija pala gizba fil-izvilup waħna segwejna l-lum din leġizlazzjoni fej l-onoru tal-prova għas sigurtà ta' sustanza anke kif esiġita tritturija l-kumpanija u dan inkludi l-ispejjeż. Jiena perswas illi kien hemm raġuni ċara għala kenna dan l-arranġament li fuq ftemna bħala parlament mal-kolleġislaturi u koll. U barra minn dan tajjeb jibnajdu l dinja sistema li aktar wiesa, mux biss għal pesticidi, tintużaw koll għal medicini u prodotti oħrajn. Meta l-kumpanija interessata qed titlob approvazzjoni jew aġġornament, trid tissottometti studi obbligatorji skont linji gwida internazzjonali u skont prassi laboratorja u il-protokolls segwiti wara l-standards internazzjonali mill-lowisti oħrajn. kon is-sistema prezenti, kien qed ħares lej dajja problemi diġa u hawnhekk għandna mistoqsija jew ideali, li pereżempju fuq il-kwistjoni ta' l-istudji l-laboratorji jistaw jiddevjaw b'xi mod l-affarijiet sabiex jissodisfaw il-minet japplika prassi tajba laboratorja ma tistax diffiċ li tiksiba u hemm mekkanizmu korrettiv fejn laboratorji joqogħdu attenti u joqogħdu ram li jiddevjaw mill-approċċ. Hemm ukoll sejħa l-użu ta' letteratura eh, maqbula li ġa hija parti mis-sistema u li dejjem hija preżenti. Dawn huma l-istudji li nżituhom mal-dokumenti pubbliċi fuq kwistjonijiet li jistgħu ma jkunux ippubblikati. Smajt it-talba dwar l-impatt li jiġu prezentati l-istudji b'mod differenti, meta għanna nitkellmu dwar dan l-ewwel għanna għandna dik li nsejħu rodejta kif tafu dal-każ partikolari hekk kif qed nimplementaw leġislazzjoni aħna nsegwu dak li titlab leġislazzjoni li jfisser bażikament l-efsa tagħmel taqsira pubblika inkludi sommari u riżultati ta' studji individwali u barra minn dan l-evalwazzjonijiet kollha li jappoġġaw id-dokument aħħar jandhom ikunu pubblikati mill-EFSA u l-istess il-proċess fih dan l-eka. Tafu li konna diskussjoni fuq <clears throat> il-sim ta' rodejta u dan kien approċ speċifiku Ifsa asmu l-informazzjoni mal-membri parlamentari kena nka reading room facility imma hemm bżonn ukoll ta' miżuri ta' trasparenza. Ovvjament dawn il-kwistjonijiet mhumiex ġodda għal kummissjoni inna żmien twil niddiskutuhom. Ġaġa identifikati fid-diskussjoni tagħna fir-rifit ta' tal-Liġi Ġenerali dwar l-ikel f'termini iktar ġenerali u ovvjament il-Kummissjoni mhux qed titraskura daf sejħiet qed nħars lejn alternattivi fuq kif inżidu aktar trasparenza u qed nitolbu l dawk li huma proprjetarji ta' informazzjoni sabiex ikunu proattivi wkoll. U hawnhekk ukoll se nwieġa fil-mistoqsija minnu parzjalment fuq Kem se jieħu dan nuqqas ta' trasparenza? Naħseb li ser nilzaw l-alternattivi u naħseb illi s soluzzjoni potenzjali se tkun diskussa b'riżultat tal-proċess. Dwar l-istudji issa. It-talba illi applikant mandux jistriħ kompletament fuq eh, dejta nasab rridu narilizzaw illi għanna l-problema u l-konflitt f'sem zaħir tal-istudju. ċifra zatta mandiċ minna perswas li iktar minn 95% tal-istudji għatma rajnijom pala kontroversjali. Jena mkod nistaqsi għal-informazzjoni fuq studji marbuta mal-approvazzjonijiet fis-sistema illi nimplementaw aħna li jammontaw għal madwar 20.000 studju fis-sena. Et nsemmi dan numru sabiex intom ukoll tirrealizzaw kemm hemm xogħol involut meta ngħidu biex nħallsu l studio ecc. Dawn huma l-punti li għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. L-ispejjeż immanka eh, kemm dan kollu wieħed jista' jqgħod fuqu jekk tieħu żewġ argumenti eh, possibbli huwa possibbli wkoll li tħares lejn kif nindirizzaw il-problema. Qed inħarsu lejn l-alternattivi fuq kif intejbu l-governanza tal-istudji neċessarji l-applikazzjoni, l-approvazzjoni, possibiltajiet għal kontroll tal-proċess permezz ta' auditjar, auditjar speċifiku mill-aġenziji, jew anka l-possibilità li jkun hemm in studju indipendenti partikolarment dawk il-partijiet li huma kontroversjali li xkifet mill-ammont ġenerali irridu nħarsu partikolarment lejn dawk li huma kontroversjali. Grazzi. Grazzi. Sur Bircher, jek tixtiq tirreagixxi, però minuta waħda li sandek. Minuta biss, Iva? Mela l-ewwel jina Jiena sodisfatti li l-Kummissjoni t tiddiskuti l-kwistjoni ta' trasparenza minnu dak li fim Il-prinċipju li produtturi ritjuri illi hemm l-assistenza tagħhom hija sigura. Il-proposta li aħna għandna l-tibdil fl-awtorizzazzjoni ma tibdilx wisq il-produttur ma rnax l-istudju mill-laboratorju imma jemur u dim l-autoritajiet u jgħid dan l-istudju mux neċessarju. Mbat l-autoritajiet jornaw ma l-istudju. Dan jorbot il-rabta bej il-produttur, il-laboratorju u l-konflitt ta' interess. Mistoqsija l-Kommissjoni mbagħad Mintom xinkwetati li 75% tal-istudji dwar it-tossiċità jgħidu illi il-glyphosate għandu affetti 20% jgħidu le 15% jgħidu maħnix ċerti iġifiri għandek zewċ dinjiet xjentifiċi kompletament differenti, Mbatt l-awtoritajiet jispiċċaw jiddependu fuq studji kritiċi. Jiddependu biss fuq Monsanto għaliex sfortunatament kollox ġi kopjat. M'hemmx komment wieħed ta' kritika, din il-problema. Jekk dan ma komx, ma nistax nifhem fejn sejrin mela. Grazzi. Tajb, wisq. Mbek ġajna fit tmim it-tieni round. Naddu għall-aħħar round issa. Ċiklu tlieta fuq mira obbligatorji ta' tnaqqis l-Unjoni Ewropea l-użu tal-pestiċidi biex nippreżentaw din mira fissem il-Kumitat ċittadini għanna l-Sinjura Angeliki li ximaħħu. Fidejk għal ħames minuti. Five. Now it's five. And then it's 15 and... Hamsessa, issa, un bat 15 iktar tard. Nibdew b'ħamsa. Sabiex prezenta il-miri tiegħek. Okay, thank you very much. Um, I'm going to present... Grazzi. Se neprezenta dettilet mira, na, eh, mira obbligatorji ta' tnaqis l-Unjoni Ewropea għal-ġejjini. Mux klajfu sejt bis, għed kemmu fuq pestiġiti in ġenerali. Għanna ta' sirna dipetenti fuq pestiġiti li kull sena konna xie 400.000 tonnellata ta' ingredienti attivi fl-ambjent tagħna. U dan numru rrit jonqos. L-użu ta' dil-kimika sabiex inkabru ċoħirraba f'żoni agrikoli mhuwiex sostenibbli. Pestiġiti huma manfasla sabiex ikunu attivi bioloġikament u joklu dak li huma pesti għal ċertu u ċuħtaraba imma joħol ukoll tossiċità għal speċi oħrajn mhux immirati pal asafar, mem iż-żar, żrinċijiet, annimali, eċetera. Dan jottokoll għal bnedmin u animali flirtitet. Ma dan kollu l-uf ta' tunnellati ta' dawn il-kimika għadhom eh, jiġu rilaxxati fl-ambjent u dan huwa ta' periklu l kulħadd. L-istudji <clears throat> identifikaw problemi fuq livelli differenti anka fost il-bdiewa. Esposti u anka familji tagħhom soni agrikoli u eh, s-sinjali ma nistax n-njurawom. L-ambjenti u r rizorsi huma affettwati 42% ta' xmajjar u laki għanna l-ekosistemi li qed ibatu minn tossiċità kronika. Kif tista' taraw fil-mappa iż-żoni homor ibatu minn tostiġi ta' taktar ma' 75%. L-ekosistemi wkoll ma taħda dida u s reġenti wera kif 75 wera li 75% naqis fil-koloni ta' insetti fl-aħħar 27 sena ġew irreġistrati fil-forest Ġermaniża. Agrikoltura intensiva użu ta' pestiġiti hawnhekk ikkawżaw dil-problema. Pestiċidi għandhom ukoll impatt tejjemi illi huwa negattiv fl-agrikoltura jiffarku sistemi ta' ekosistemi pal biodiversità tal-ħamrija, fertilità, il-pollinators u predaturi naturali. Il-raba jisiru dajfa u dan jwassal sabiex il-bdiewa jużaw iktar prestiġi Mid-deċiżjoni li ntemmu darba l-dejjem ħaġa bħal din i mish ħaġa ġdida. Flimkien ma' regolament fuq pestiġiti, Stazzjoniet Ewropej, Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill ukoll adottaw użu sostenibbli ta' direttiva illi jitlob lill istati membri li jużaw pestiġiti kemi kapala laħar rizorsa u li kulħadd jistabilixxi miri. il bortu <clears throat> il-proġett ta' ġestjoni jindu jklużi miżuri preventivi pal crop rotation u anka monitoraċ metodi mekkaniċi, metodi bioloġiċi, mat dak l-istagġa biss. Meta l-alternativi kollha jfallu, il-pestiġiti kun jistgħu jintużaw. Dan jista' inkludi pestiġiti naturali, ma danna kollu rapport reċenti wera illi ħafna mill punti ta' direttivi ma jkunux implementati fl-Unjoni Ewropea u sitt pajjiżi biss la' l-miri għalkemm l-alternattivi huma disponibbli. Sabiex, jisir dan għandna konna miri obbligatorji fl-Unjoni Ewropea kollha. Pestiġidi m'għandhomx intużaw fejn jeżistu ġal metodi alternattivi l-ebda stat membru mdu jprojbix l-użu ta' pestiġidi zoni eh, ħadra uh, pubbliċi l u li nħarsu l-ekosistemi manka xmajjar. Miri ta' tnaqqis dejjima u ma' wkoll mm, essenzjali. Dana u koll għana nejnu l-bdiba, mux bis finanzjament imman billi nħarġuwom. U niprovdu sistema li ta' pariri fuq metodi alternativi fuq ċerti tibi ta' ċuħtara u pesti. Zviluppi u riċerka għandhom jifukkaw fuq alternativi nkissru l-biodiversità f'art agrikola u il-madwar sabiex ikonna u ċoħta raba interessanti hija ħaġa illi se twassanna għal eh, situazzjoni prekarja. Irridu nħarsu l-ambjent anka il-ġejjini tal rizorsi naturali. Grazzi. Thank you. Grazzi. Mela, issa niġu għal membri tal-Parlament Ewropew li xie kommentaw fuq dal-kwistjonijiet, nibdew bis Signora Gardini. Si, grazie President. Grazie President. Kollox tajjeb, kolla naqblu, kolla naqblu fuq il-prinċipi, imma ta' jina smajt fuq il-bidja tal-mod. Nasabet nitkem fuq agrikoltura, ta' teżisti, fis-sens li meta jina immur għallaqat organizzati mid-dinja tal-agrikoltura, għandek agrikoltura moderna ħafna, nitkellmu fuq agrikoltura ta' preċiżjoni, għanna magni li għahmu għedhom, l-bida maqsid li jindaħal, għandek satelliti, teknoloġija li tajlek xandek tuża fejn, għandek sistemi integrati, u l-pestiġiti, u ma dawk illi konnek nittamaw li kunu l-axħar soluzzjoni meta jkollok mart, batterji u situazzjoniet li jitolbu dan imma jintużaw biss meta jkun hemm bżonn fejn hemm bżonn kif hemm bżonn bil-minu possibbli bl-iktar prodotti effiċenti possibbli. Jiġifieri ma narax li nifsi fil-stampa ta' din l-agrikoltura li dir li isqen kemm isna fuq agrikoltura ta' żmien il-ħaġar. Jekk eh, forsi żuru ftit aħjar l-imprizi ta' agrikoltura tgħidu stampa kemm xejn iktar ċara, ġdak li tkellimna fuq qasad eżisti. Aħna wkoll nimirdu wkoll nieħdu l-mediċini. Nasab l-istess ħaġa l-pjanti. Il-pjanti jemirdu, u għal daqstan għandhom bżonn il-mediċina. Xylella fastidjosa, xylella fastidjoza hija eh, bakterja ġdida li ma tistax tikkura, tista' timblokka propri permezz ta' dar prodotti. Illi jimblokkaw il-vectors issa. Irdu nsibu bilanċ, ma jistax ikonna miri arbitrari il-miri irdu jkunu frott ta' bilanċ, ġifiri tajb li jkunna persuni li kontrollaw, l-istimolu huwa tajjeb imma mbagħad huma wkoll irdu jifmu li bżonn nisibu bilanċ. Huma gwardjani tajbin, iva, għandhom ikunu għandhom ikunu objettivi wkoll. Għan bżonn insibu bilanċ u meta jgħidulna li bżonn insibu affarijiet oħrajn. X'inhi l-agrikoltura Ewropea? Aħna ġana l-iktar miri riġidi fid-dinja għanna ħafna ħafna regoli u najdu għanna nibdlu l-mod kif eh, isir l-agrikoltura. X'inhi din agrikoltura elitarja għal għal sinjuri u ħaddieħor ma jkunx jaf minn fejn ġej li qed jixtri. Grazzi, Sinjor Guteland. Grazzi, President. L-CI huwa sinjal qawwi miċ-ċittadini li prodotti siguri biss għandhom ikunu fuq is-suq u jekk hemm dubji xjentifiċi fuq l-effetti ta' sustanzi fuq il-ħajja tal-bniedem jew l-ambjent, mhux se jkun responsabbli lina l-responsabilità tagħna l-politiċi li intawlu l-permessi dan huwa kass importanti fuq il-glifosate imma juri wkoll problema strutturali. L-Ewropa mhux tagħmel biżejjed sabiex tippromovi l-iżvilupp u l-uptake ta' alternattivi sostenibbli u dan qed joħloq danni mhux biss għall-biodiversità minn kas saħħa tal-bniedem. Għandi għal daqsanġi mistoqsijiet għalik, kummissarju. L-ewwel, nafu li ħafna bdiewa jużaw pestiġiti b'mod preventiv minflok jippruvaw alternattivi oħrajn. Mhux tort tal-bdiewa, illi fa' mill-aħħar idu biss ikabru u ċoħi raba imma hija problema għall-ambjent u jista' jħloq dan ukoll għal ħajja għal saħħa tal-bnedmin kemm il-bdiewa li jużaw il-prodott imma anka konsumaturi li huma esposti għal fl flikel. Hemm bżonn nibnu nibdlu l-inċentivi sabiex nindirizzaw l użu eh, kontinu ta' pestiġidi. u kummissjoni se tagħmel hawnhekk. It-tieni diġà xi membri ħadu miżuri sabiex jipprojbixxi l-użu ta' pestiġidi li jħolqu dannu żoni pubbliċi bħal playgrounds fej jelabu tfal, il-parks, kejjel, riservi naturali. U dan juri li hemm stati membri illi malesti jagħmlu aktar għal ħarsien ta' ċittadini u l-ambjent. Dan huwa wkoll jrid il-Parlament u talab propju dan għall-użu ta' glifosate. Immemmo hemm oħrajn mhux jieħdu l-istess miżuri u naħseb illi għandna bżonn soluzzjoni Ewropea hawnhekk u nixtieq nkunna naf kommissjoni għalfejn qed kaxkar saqajja u għalfejn mitkomx tipproponu li jkun hemm dit tip ta' projbizzjoni obbligatorja fl-Istati Membri. It-tielet il-Kommissjoni u rapport tagħha fuq l-implementazzjoni tal-użu sostenibbli ta' pestiġiti u d-direttiv dan ir-rigward turi li l-Istati Membri kważi kollha għataw lura fl-implementazzjoni ta' direttiva u li hemm nuqqasijiet kbar eh, foqsma bħal pjanijiet tazzjoni jekk dawn jeżistu. Id-direttiva suppost ġaġi implementata fl-2012, wasanna fl-2017, u rapport tal kommissjoni fuq l-implementazzjoni tad direttiva jgħid li l-Kommissjoni ser tikkonsidra proċeduri ta' ksur f'każ ta' nuqqas ta' konformità. X'nistgħu nistennew aħna f'proċeduri bħal dawn. Grazzi. Uh, Madam McIntyre. Is-Sinjura McIntyre. Grazzi, Signora President. Jina dejjem qed nirċivi aktar it-tri minat kostitwenti li huma bdewa. U uh, waħda għalt li jiena qed uh, skantat illi il-data edda tiġi mawġa biex jinħolqu organizzazzjonijiet uh, um, argumenti folots hemm bżonn illi kulħadd eh, jiddeċiedi u jgħid li glifosat ilu sikura 40 eh, sena u eh, ekkadu. Rajna ħafna studji indipendenti li provaw dan u din is-sena, anzi dan ix-xar, ħareġ studju wieħor illi ma sab ebda rabta bejn il-non-Hodgkin ninfoma u glifosat. Jiena għandi problema bit-titlu ta' dan is-suġġett għax ma nistax nara kif miri u l-kelma obbligatorji e, imorru fl-imkien jiena ma nafx li għaw bdewa illi jridu fuq iktar mill-essenzjali fuq il-kimika lek il-miri li għana napoġġaw ma riċerka għal metodi ġodda waħjar ta' agrikoltura pal per eżempju il-mod kif nistaw nħarsu iktar il-ħamrija ħafna bdewa edin jamlu sforzi kbar biex il-jużaw il-saxħu jkabru l-ammont kont ta' um, sustanzi organiċi illi jem fil-ħamrija sabiex ma jkunx hemm erożjoni tal-ħamrija u jevitaw ukoll l-evaporazzjoni ta' l-ilma imma mingħajr daw l-affarijiet eh, se jkun hemm kontroll mekkaniku tal- tal-ħaxix ħażin un bat jiġri ikun hemm iktar emissjonijiet, iktar ħsara eh, fuq l-ambjent, l-safar u jiena nixtieq li dawk li qegħdin jargumentaw favur proibizzjoni sħiħa għandhom iħarsu iktar b'mod realistiku lejn dak li verament irridu iktar protezzjoni tal-ħamrija u metodi aħjar tal- Eh, tal-agrikoltura. L-Onorevoli Gebrandi, grazzi, Signora President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja lil dawk il-ċittadini illi ħadu din l-inizjattiva. Naħseb illi eh, dana ta' min najduħ. Et nara kemm qed eh, ikun polarizzatu u emozjonali dan id-dibattitu għal xuħut il-proibizzjoni tal-glifosat huwa t-tmiem tal-agrikoltura produzzjoni tal-ikel fid-dinja u għall-oħrajn jekk aħna komplu nużaw il-glifosat se nġibu fuqna l-aħħar tad-dinja. U żewġ naħat jafu illi xej muwa minnu minn dak li qed jgħidu għaliex hemm iktar pożizzjoni bilanċjata dak li aħna nafu fil-fatt huwa li qegħdin naraw dejjem aktar problemi bl-użu li qed isir tal-pestiċidi użu enormi ta' pestiċidi li mhuwiex biss il-glifosat 400 miljun eh, kilogramma ta' pestiċidi li qed ikunu rilaxxati fl-ambjent. Jekk aħna naraw li nofs l-art agrikola diġà hija marqa fil-glifosat u jekk inti tħares ukoll l-istudji dwar l-insetti dawna verament huma allarmanti. Għalhekk għalija huwa ċar illi aħna qegħdin niffaċċaw verament eh, eh, eh, limiti issa ta' sistema attwali u ma rajniex l-effetti kumulattivi tal-użu tal-pestiċidi aħna nħarsu lejon wieħed wieħed u naraw jekk mhix karċinoġeni jew le dinja dan huwa l-argument ewlieni imma ma narawx l-effetti kumulattivi fuq il-biodiversità u l-ambjent mod ġenerali. U dan huwa żball li qegħdin nagħmlu u l-mistoqsija tiegħi lill-Kummissarju huwa jekk forsi għandniex bżonn approċċ aktar wiesa kemm raħa tal-Kummissjoni u anki ta' Lefsa. efsa Mbagħad, President, naħseb illi il-koll naqblu illi agrikoltura ta' wara l-era tal-kimika hija se tkun taġi tal-kulħadd. Aħna ma nix nistaqsu kif se nagħmlu proibizzjoni tal-glifosat, imma naraw kif nistgħu naddu għal settur agrikolu li ma jserrax daqshekk fuq il-kimika dinja sfida kbira naħseb għal kummissjoni sabiex ma teddiċ il-produzzjoni agrikola imma tikseb titjib u eh, affarijiet li se jkunu taġit għall-ambjent. Forsi l-Kummissarju jista' jkummenta fuq dan ukoll. Grazzi l-Onorevoli Linz. Iva, grazzi ħafna. Jena u koll nishtiq immur lura għal dak li smajna fil-bidu ta' dan is-smieħ pubbliku. Jina naħseb illi kien tkellimna b'mod ġeneriku wis u kien hemm wis nies illi deskrivew il-problema ħarġu b'soluzzjonijiet sempliċi żejjed intom iddeskrivejtu l-problema ta' telfin ta' bosta speċijiet differenti u intom għattu illi dan huwa minħabba l-agrikoltura intensiva. Jiena nixtieq illi inħarsu lejn l-sfidi aktar mill-qrib u nifmu illi jekk aħna qed nitkellmu dwar il-glifosat dana ilna u ilu jintuża u mhux biss fl-agrikoltura. Per eżempju f'pajjiżi il-kumpaniji tal-ferroviji jużaw din is-sustanza biex jiskuraw illi iż-żona ta' bejn il- il-binarji ma jikbirx ħaxix ħażin fija tintuża wkoll fil-playgrounds ta' tfal, fl-spazji pubbliċi, ġonna pubbliċi tintuża wkoll minn ehm, individwi fil-ġonna privati tagħhom u danna l għandhom eh, taħriġ fl-użu ta' dawn is-sustanzi ma' xejn minn da. Għalhekk jekk aħna rridu innaqsu l-użu tal-glifosat għanna nifokaw fuq l-ispazji pubbliċi u l-playgrounds ta' tfal u narawx qed jiġri hemmhekk u kif nistgħu innaqsu jew saħansitra nipprojbixxu din is-sustanza f'pajjiżi 100 miljon euro intefqu inqas fuq dawn is-sustanzi mis-sena ta' qabel jiġifieri l-isforzi tagħna eh, biex innaqsu l-użu tagħhom eh, huma serji għalhekk intom ma tistgħux sempliċement applikaw dawn il-miri għat tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi eh, fuq l-Ewropa kollha u timponuhom fuq l-Ewropa. Kellim li miss. L-Onorevoli Demes Maker. Jina naħseb li ħafna ċittadini huma mħasba dwar l-użu tal-pestiċidi u din hija sfida kbira l sfida illi innaqsu l-użu tal-pestiċidi li jkun hemm proibizzjoni ma' żmien hemm bżonn li sakemm jibqgħu jintużaw jintużaw kif suppost. Jiena naħseb illi ħafna mill-pestiċidi jintużaw bla bżonn Jina naqbel illi għandu jkun hemm proibizzjoni tal-glifosat, imma jekk aħna nħarsu lejn il-rapport tal-Kummissjoni tal-10 ta' Novembru fuq il-progress li qed isir dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, naraw illi għadna lura ħafna baqa' ħafna x'isir. Per eżempju, eh, rajna illi il- kontroll ta' organizmi ta' ħsara integrat mhux użat biżejjed u l-approċċ tal-Istati membri huwa inkonsistenti fir-rigward ta' għanijiet kwantitattivi u miri, kejl u anki kalendarji l-iskeda ta' żmien għal ċerti azzjonijiet intom qegħdin tipproponu miri għal tnaqqis obbligatorju għal fuq livell Ewropew jiena naħseb li hemm bżonn ta' implementazzjoni aħjar ta' direttiva eżistenti u dana fl-istati membri kollha. mbagħad hemm bżonn ta' aktar infurzar u aktar monitoraġġ ta' dispożizzjonijiet uh, eh, l-IPM għandu eh, jintuża bisħieħ Issa f'dan il-kontest, x'taħseb dwar il-rapport tal-Kommissjoni dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u x'inhu ma l-prospetti sabiex isir eh, użu eh, tal-istrumenti bħal IPM u x'taħsbu wkoll dwar il-website illi qed nieda dan l-aħħar biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni dwar l-użu tal-pestiċidi sabiex anke ċittadini kollhom aċċess aktar faċli għal din l-informazzjoni nixtieq ngħid ukoll illi fuq eh, dak li qed jiġri fil-Flanders mill-2015 kien hemm proibizzjoni tal-pestiċidi għall-awtoritajiet lokali. Qegħdin ngħidu illi jekk ma tużax il-pestiċidi tant l-aħjar din, dan, din azzjoni illi għanna nużawa u eh, ma ikun nafx nafxek taqbel xmija. Issa din deċiżjoni marbuta mill-qrib mal-pak taqbel illi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 kollha l-ċittadini illi iffirmaw din l inizjativa ta' ċittadini a bazi ta' argumenti xjentifiċi u a bazi ta' prinċipju ta' prekawzjoni u anki fid-dawl tal-Monsanto Papers dak l li għalhekk kiena naqbel mal-proposta li jkun hemm proibizzjoni fuq il-glifosat irrid ngħid ukoll li l-Partit tal-Ħodor Ewropew illi qoddim in-nuqqas ta' trasparenza aħna saħan sitra morna qoddim il-Qorti Ewropea tal-ġustizja eh, biex nitolbu li kunem aċċess għal dokumenti pubbliċi, però il, kif talab il-Parlament Ewropew eh, il, talab li ikunem eventualment din il it-neħija gradwali tal-glifosat, irridu naraw illi neħdu azzjoni li tħares il-saħħa tal-bnidem, tal-biodiversità, tal-ħamrija u tal-annimali. tal bnidem tal biodiversità tal ħamrija u tal annimali tal tal biodiversità tal ħamrija u tal annimali Aħna qegħdin nitkellmu dwar mhux biss fuq prodott imma model, model illi bħalissa qed jagħmel ħsara lill-ambjent, il-ħaddiema u lill-persuni għalhekk hemm bżonn illi konna eh, min, naddu minn modell agroindustrijali għal modell li jkun iktar favor l-ambjent illi ma jaħdimx kontra n-natura imma favorija qed nitkellmu dwar eh, teknika li mhijiex kimika Hemm bżonn ukoll illi jkun hemm taħriġ illi jingħata lill-bdiewa u dawk illi jaħdmu fil-qasam agrikolu u għal dan għandna bżonn politika koerenti mal-politika favur il-biodiversità u anke mal-politika dwar il-bidla fil-klima jiġifieri il-protezzjoni tal-ħamrija Jiena naħseb li huwa importanti illi eh, nużaw l-istrumenti illi għandna fil-politika agrikola komuni, pereżempju biex nifinanzjaw dan it per pereżempju il-pilastru tal-iżvilupp rurali ma għanna bżonn ukoll sur komissarju pożizzjoni iktar soda min-naħa tal-Kummissjoni favur model eh, modell agroambientali. X'taħseb il-Kummissjoni fuq eh, dan illi għandu jkollna Eh, model ta' agrikoltura li huwa iktar favur l-ambjent. Jiena nixtieq nirringrazzja li ċittadini illi appoġġaw din il-tranzizjoni lejn model ta' agrikoltura li huwa iktar favur l-ambjent. L-Onorevoli Jar. Grazzi. Naħseb illi bżonn illi nitkellmu aktar ma' xulxin għaliex inkella ma nifmux lil xulxin u ma namlux progress. Ma teżistix soluzzjoni radikali imma in-natura edha titloba soluzzjoni bħal din imma jekk issa nibdaw eh, najdu li hemm bżonn ta' tip ta' agrikoltura differenti, eh, irridu nibdew nagħmlu distinzjoni bejn il-bidja organika u, u il-bidja organika laqqas mi ħilsa mill-użu tal-kimika għal kollox, hemm ċerti sostanzi kimiċi li jintużaw u jekk jintużaw biex jipromovu il- ħsata akbar mela f'daqqa waħda jsiru sustanzi tajbin. Intom tridu illi kunem autorizzazzjoni li eventualment titneħħa eh, b'mod gradwali ma xinu il-għanta dan kollu ir riċerkatur jekk ir riċerkaturina illi m'hemmx problema l-inizjattiva taċ ċittadini tkun lesta illi tirtira talba taħal neħja gradwali u mistoqsi oħra x'inhu il-punt illi wieħed jagħmel proibizzjoni ta' glifosat fl-Ewropa jekk fil-bqija tad-dinja jista' jkompli jintuża. Eh, Dana joħloq distorzjoni inutli. Mbagħad jekk Intom forsi ma tkunx kunu iktar favur it-teknoloġija ġenetika illi tista' forsi twassalna illi ma jkonniex użu ta' kimika fil-futur. X'se tagħmlu jekk ikun hemm provi xjentifiċi favur din it-tip ta' eh, teknoloġija. Huwa veru illi il-lajok eh, ippruvat provat illi il-glifosat huwa karċinoġenu imma aħna għanna l-istess riski jekk weħet ikun qoddim nar jew inkella prodotti oħrajn li jintużaw ta' kuljum. Allura eh, fejn nistgħu niġbdu linja u ngħidu daqshekk. Grazzi l-Onorevoli Hausling issa biex imur lura għal dak illi għal sur jar. Jekk tuża teknoloġija ġenetika ikun hemm iktar użu ta' pestiċidi naraw fl-Istati Uniti li jużaw il-glifosat għax qed il darba iktar milli jużaw fil-Ġermanja dik mis-soluzzjoni ħanajt il-dawk il-qegħdin eh, jgħidu eh, biex għandna nibqgħu nużaw il-glifosat. Kunu sinċiri, jekk intom titkellmu mal-bdiewa, huma se jgħidulkom illi glifosati jifrankalhom il-ħin u jifrankal l-flus ukoll. U ma jkollom xaqattaw daqshekk żmien fil fleli tagħhom. Issa f'daqqa waħda qegħdin ngħidu illi dan din is-sustanza qiegħda tagħmel ħsara lin-natura. Studju Franċiż wera li 40% tal-użu tal-kimika fil-agrikoltura ma jisarra għal xejn għaliex ir-rendiment ma jikbirx. Mela kif nistgħu ngħidu issa li l-glifosat u maqas il-Kummissjoni hawnhekk ma nifimiex jiena x'intom fil-proposta tagħkom tomx qegħdin tissuġġerixxu li nagħmlu użu limitat tal-glifosat. Il-glifosat jista' jkun sostitwit minn um, teknika moderna tal-agrikoltura nistgħu naraw per eżempju dawn il-mezzi bħal rotazzjoni tal-uċuħ tal-raba u eh, għalfejn qegħdin tinjoraw ukoll it-telf tal-biodiversità 80% tal- telf tal-insetti ma tistaw tajdu li da mandu xejn xieqsam ma l-agrikoltura, ovvjament li għandu xjaqsam ma l-agrikoltura u din hija xi ħaġa li rridu naħdu bis-serjetà fid-diskussjonijiet tagħna. U rrid tagħmel mistoqsija wkoll lill-Kummissjoni u Eh, l-inizjattiva ta' ċittadini. L-Ewropa mhijiex taħt pressjoni aħna liberi bħala ċittadini u aħna nistaw najdu illi marridux illi jintużaw ċerti tipi ta' kimika fl-irtsiet u li marridux il-dawk il-produtturi ta' dik l-istess kimika illi ipoġġu pressjoni fuqna. Issa nixtieq li nagħti l mikrofonu lis sinjura smaħu għal 15 eh, <coughs> minuta sabiex tirreġixxi għal dak illi intqal. Jiddispjaċini nara li l-istati membri ma ħadux bis-serjetà direttiva dwar l-użu sostenibli u għalhekk qegħdin proponu dawn il-miri għal tnaqqis obbligatorju fl-Unjoni Ewropea. Aħna rajna li biss f'ħames stati membri wieħed barra mill-pjan ta' azzjoni nazzjonali għandhom dawn il-miri u qed jgħidu li se jilħqu dawn il-miri. il miri Aħna rridu li kunem 28 stat membru li kollom miri u aħna nħossu illi l-Kommissjoni Ewropea tista' tagħmel xi ħaġa sabiex eh, dan isir. Dwar il- eh, tip ta' agrikoltura dana diġa semma minn membri oħrajn, aħna nappoġġaw not all farmers can suddenly go. Aħna rridu li jkun hemm agrikoltura li ma tagħmel ebda ħsara lill-ambjent. Ma nafu illi Eh, it-tranzizjoni tista' ssir però hemm għodda li tgħin il-bdewa jagħmlu din it-tranzizzjoni mhux qed nitolbu mirakli. Rridu nintegraw bosta eh, tekniċi differenti, bosta metodi, imma bżonn ukoll illi l-bdewa u l-politikanti ikollhom ir-rieda illi jagħmlu tranzizzjoni. Din hija deċiżjoni li xi darba oħra se jkollna neħduha naħdu għallum jew inkella meta eh, l-ekosistemi tagħna jkunu sansitra taħt aktar pressjoni u iktar medda mill-jum għallum. Eh, jiena ippreżentajt il-data kollha dwar id-degradazzjoni ambjentali minħabba l-pestiċidi veru eh, li hemm studju fuq il-foresti Ġermaniżi u illi dana isemmi l-agrikoltura intensiva u l-użu tal-pestiċidi flimkien mal-bidla fil-klima. Imma hemm residwi tal pestiċidi fl-ilma li wieħed jista' eh, jkejjilhom u l-valuri huma bejn 85 u 91 fil-mija huma propju minħabba dawn il-pestiċidi. Studji oħrajn juru illi il-modelli għall-użu jipprevedu eh, l-użu il fil-ekosistemi fil akwatiċi. Aħna maħniex qegħdin verament nikkalkulaw tajjeb il-ħsara li qed issir lill-ambjent. U tana mhux biss fil-direttiva dwar l-użu sostenibbli, għandna direttiva qafas dwar l-ilma, il-direttiva dwar l-ilma xorb, regolamentazzjoni Ewropea mqeda titkun implementata u niżguraw li dawn il-miżuri jintużaw sabiex l-ambjent ikun imħares. Main Tkellimna ma' bdiewa u kien hemm bdiewa li ma jiżawx il-glifosat fil-fatt. Nista' nifhem li hija xi ħaġa diffiċli għax dawn il-bdiewa jużaw ħafna metodi alternattivi Xi każijiet kien diffiċli għalihom, però nexxielhom. Għalhekk ma nifhmux għalfejn di oħra ma jistgħux jagħmlu l-istess. Nifhem jekk għandek pereżempju elfejn qed tarru ta' għam forsi jkun diffiċli, però jekk għandek prodotti oħra tista' tagħmilha. Tista' tuża t teknoloġija wkoll Però ma nasibx il bdiwa se jisalvaw maħabba il-pestiċidi. Jista' jkollna teknoloġiji ġodda, nistgħu nużaw il-GPS, nagħmlu d-bassir tal-umidità, nkunu nafu meta dawn il-pesti se jiġu. U forsi memx għalfejn nużaw il-pestiċidi, forsi tiswa inqas flus ukoll ikun hemm iktar xogħol, iktar riċerka. U fl-aħħar mill-aħħar jista' jkollna futur mingħajr pestiċidi. some of my notes. Uh, from the sustainable use dwar l-użu sostenibli tal-pestiċidi u d-direttiva relevanta. Relevanti għalfejn l-istati membri ma jimplementawx id-direttivi relevanti għall-ekosistemi. Meta nħarsu lejn il-livell ta' pestiċidi fil-ilma insibu livelli għaljien. Xie Pajizi podġew buffer zones oħrajn le. Jekk il-miri ma jiġux rispettati, u d-direttiva ma tiġix rispettata, kif ser nimx muqoddim? Meta nitkellmu dwar miri ta' tnaqqis, per eżempju Franza qalet li 25% ta' tnaqqis tal-pestiċidi sal-2020 u 50% sal-2025 hija mira illi eh, irridu jilħu. Għalfejn pajjiżi oħra ma jemux l-istess. L-unika storja ta' suċċess ta' din id-direttiva kienet illi waqqafna l-spraying mill-ajru, anki jekk hemm xi derogazzjonijiet. Eh, nistgħu nikkonsidraw il-fatt li mhux qed nitfgħu pestiġiti mill-ajruplani bħala suċċess U kif ser kif il-Kummissarju jaħseb illi ser namlu passi oħra jekk ma jkunx hemm pressjoni? Fl-2000 u 18 fadal 23 stat membru li għadhom iridu jippreżentaw il-mir, forsi jrid ikollna miri aktar eh, stretti, rigidi. Dawn huma biex ftit eżempji. And I'm afraid most of the other questions were for you, Mr. Commissioner. <laughs> Nasab li ħafna mill-mistoqsija l-oħra kienu għas-Sur Kummissarju. Okay. Thank you very much. I uh, pass. Tajjeb ħafna, mela sir naddi l-kelma lill-Kummissarju. Anzi, lill-Kummissjoni u se titkellem fisem il-Kummissjoni Signora Paola Colombo, direttriċi tal-Awditjar u l-Analiżi tas-Saħħa u l-Ikel. Grazzi ħafna bħalma diġà semma ħafna interventi kif ukoll mill organizzatrici tal-inizjattiva l-użu sostenibbli tad direttiva tal-pestiċidi hija importanti din hija għodda kruċjali sabiex naħdmu lejn ir-riduzzjoni tal-pestiċidi favur is-saħħa tal-bnedmin. U din hija l-għodda fidejn l-Istati membri. L-Istati membri huma mistoqsija mid-direttiva sabiex jiddeskrivu fil-pjan tazzjoni nazzjonali kif se jindirizzaw din id-direttiva. U il-pjan tazzjoni nazzjonali għandu jinkludi eh, objettivi kwantitattivi, miri u skadenzi sabiex innaqsu dan ir-riskju. Palma tafu il-Kummissjoni reċentament adottat rapport illi mhux biss huwa bbażat fuq l-analiżi tal-28 pjantazzjoni iżda wkoll bażi tal-attivitajiet awditjar tagħna, ġifiri jipprovdi stampa komprensiva u ċara ħafna ta' x'qed jiġri eżatt fl-istati membri, mhux fuq il-karta biss. U dan huwa importanti ħafna mhuwiex misteru illi il-Kummissjoni mhux partikolarment sodisfatta bir-riżultati illi ntlaħqu mill-Istati Membri, aħna nemnu illi Sissa kienem ħafna opportunitajiet li ntilfu etna dan fil-rapport, iżda najdu dan ukoll li l-istati membri illi nikdbulom sabiex nispjegawlhom xinu il-vojt fil-pjantazzjoni nazzjonali u x'qed nistennew illi naraw fil-futur tal-pjantazzjoni tagħhom u dawn il-pjani tazzjoni għandhom jessu fl-2018. Hemm żewġ kwistjonijiet fejn mod partikolari aħna nemnu illi l-istati membri mamlu xi xogħol tagħhom b'mod komplet. L-ewwel, in-nuqqas ta' miri għat naqis ta' riskju. Rajna ħames eżempji tajbin f'numru limitat ta' stati membri. Il-organizzatriċi tal-inizjattiva, per eżempju, spiegat li Franza introduċiet miri għatnaqis l-użu ta' pesticidi, għalfem ma nix insegwu dal-eżempju. Id-Danimarka u kol bdiet din it-tip ta' miri, pero indunaw li mhux l-aħjar miri. Li titkellem dwar volum mhux biżejjed sabiex turi tnaqqis ta' riskju u għalhekk id-Danimarka u stati membri oħra imxew lejn tipi ta' miri oħrajn. Il-punt liħor fejn il-Kummissjoni mhux partikolarment sodisfatta bixxol xogħol ta' Stati membri hija il-mod kif qed jimplementaw il-ġestjoni integrata tal-pesti. Rridu nimxu għal agrikoltur iktar sostenibli, però dawn l-odot mhux qed jintużaw mill-Istati membri. Fil-fatt m'hemmx verifikazzjoni min-naħa tal-Istati membri dwar il-konformita dwar l-użu tal-ġestjoni integrat tal-pesti. Dan huwa punt fejn l-istati membri żgur li jridu jaħdmu iktar. Hemm xi kummenti oħra dwar il-Kummissjoni, il-Kummissjoni kif ser ittejjob l-implementazzjoni ta' din id-direttiva minnaħa tal-Istati membri l-ewwel net xtaqt ngħid li aħna ser nevalwaw il-pjanijiet ta' azzjoni futuri sabiex naraw jekk il-vojt li identifikajna u ser jintela. Aktar importanti ser jinkomplu l-attività ta' monitoraġġ. Aħna fl-2018 ser nibdew serje ta' awditjar sabiex nivverifikaw il-konformità tal-istati membri fil-implementazzjoni ta' din id-direttiva aħna ninkoraġixxu nappoġġaw li l-istati membri billi nagħmlu skambru tal-aħjar prassi xi ħadd semma s-sid tagħna illi kważi lest għax hemm ħafna informazzjoni dwar dak li qed jagħmlu l-istati membri. U bekk nipermettu skambju tal-aħjar prassi. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sinjura li zimmaħu jek tixtieq treġi xie għandek minuta. Yes. Um, I also remember that Iva, ftakartu kol illi l-istati membri għandhom jivverifikaw il-produtturi u hija suċċess illi fil fat eh, kienem verifika Ija ta' suċċess li l bdiwa jaraw jekk il odda u x'qed titfiktar pestiċidi jew inqas. Kien hemm informazzjoni dwar it-tossiċità fl-ambjent irridu iktar informazzjoni, irridu kun nafu l-impatt il-pestiċidi għandhom fuq l-artana. Kienem studju li semma iktar kmini illi 45% tal-ħamrija għandha l-glifosat. Kemm pestiċidi oħra hemm fil-ħamrija, fl-ilma, fl-adajjar, fil-ġonna. Irridu din l-informazzjoni dwar l-agrikoltura iżda wkoll dwar iż-żoni pubbliċi. Grazzi ħafna. Bekk nagħlqu it-tielet round u nimxu għall-istqarijiet tal-luq. Kummissarju, intqal ħafna. Kien hemm ħafna kummenti diretti lejn il-Kummissjoni. Issa wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tisma' lilkom jgħid is-Sur Kummissarju. Kien hemm ħafna mistoqsijiet diffiċli, smajt b'interess u b'attenzjoni l-opinjonijiet li ġew espressi matul din id-diskussjoni dwar l-ICI dwar il-glifosat. Mhux biss dwar il-glifosat iżda wkoll dwar l-użu tal-pestiċidi b'mod ġenerali. Nis għandhom eh, mistoqsijiet dwar is-sistema ġdid tal-approvazzjoni tal-pestiċidi. Il- l-evalwazzjoni għabbażi tar riskju kif isiru l-istudji għandhom tħassib dwar l-użu u l-kontroll tal-pestiċidi. Din hija kwistjoni ta' sensittività kbira, bla dubju. Tqajjem emozzjoni b'saħħithom. U raj dawn l-emozzjoni ta' hawnhekk ukoll. Il-Kummissjoni tisma' lill-opinjonijiet kollha sabiex issib l-aħjar risposti għatħassib leġittimi. Id-dibattitu tal-lum tal-Kummissjoni eh, ħafna dwar xiex taħseb, nirringrazzja l-partiċipanti kollha għal kontributi importanti tagħhom. Nirrepeti illi involviment kostruttiv jista ikabbar il-fejjim ta' kwistjonijiet sensittivi u jagħmel kontribut għal definizjoni ħjar tal-politiċi pal dik tal-pak per eżempju, il-Kummissjoni issa ser tirrefletti fuq il-kwistjonijiet relevanti kollha u tikkonsidra l-opinjonijiet espressi minnkom kollha. Il-Kummissjoni mbagħad ser tippreżenta ir-risposta tagħha lill-organizzaturi tal-inizjattiva forma ta' komunikazzjoni. Illum limitat fir risposti tiegħi għaliex nerġa' nistudja il-kummenti kollha għax għadu kmini zzejjed sabiex ngħid aktar. Fir komunikazzjoni finali niprezentaw l-approċċ finali tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi lill kummissarju Issa ser ngħaddi il-kelma lis sur Christoph Bautz, rappreżentant tal-Kumitat taċ ċittadini għal kummenti tal-eluq. Għandek 5 minuti. Iva, grazzi ħafna. 1.3 miljun persuna iffirmat din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. U urejna bekk il-ħafna ċittadini fl-Ewropa irridu jipprojbixxu l-glifosat. Jiena naħseb iċ-ċittadini huma mħasba ħafna dwar is-suspett illi ġi ippruvat ukoll mid-WHO illi il-glifosat fil-fatt huwa karċinoġenu. Aħna imħasbin dwar kemm jagħmel ħsara lil mikroorganizmi kemm fil-ħamrija kif ukoll fit-tratt digestivi tal-bnedmin. Aħna naħsbu illi l-glifosat huwa parzjalment responsabbli għal erda ta' ċertu speċi u um, insetti kellna 76% tnaqis fil-biomassa ta' insetti li jitiru fil-Ġermanja. M'għandux ikun hemm impatt daqstan kbir mill-bidja, forsi f'xi żoni oħra is-sitwazzjoni hija għar aħna imħasbin u fil-fatt ixxukjati minn dak li għamlet il-Monsanto u kemm irnexxiela tagħmel tkun influenti fuq l-EFSA u kif ukoll fuq l-Istitut Ġermaniż tal-Evalwazzjoni ta' Riskju aħna mħazbin fid-dawl ta' dak li rajna dwar dak li qed tagħmel Monsanto. Rajna affarijiet simili fl-industrija tat-tabak il-Monsanto Papers juru b'mod ċar illi Monsanto għanda studji klassifikati illi ma kienux favur tagħha illi ġew konsidrati bħala mhux relevanti. Kien hemm ukoll studji li intqali saru minn xjentisti famużi meta fil-fatt ma sarux kien hemm ukoll eh, kopjar per eżempju l-Istitut Ġermaniż għal l-evalwazzjoni ta' riskju ikkupjaw dak li għalt Monsanto. Kien hemm pressjoni wkoll minn Monsanto fuq il-Kummissjoni Ewropea għandna mħasbin. Però naħseb ukoll li aħna Ewropejisti maħniex euroxettiċi. Hemm ħafna nies li firmaw din inizjattiva. Hemm ħafna nies li jappoġġaw l-istituzzjonijiet Ewropej għaliex meta nitkellmu dwar it-titjib tas-saħħa tal-protezzjoni tal-ambjent ukoll il-kwistjonijiet huma transkonfinali. Aħna għanna qed iħarsu lejn il-Kummissjoni, lejn il-Parlament, lejn Brussell b'tama. Ħafna minna kienu kontenti bil-votazzjoni u it-tnaqqis gradwali f'ħames snin. Ma kienx dak li xtaqna però kien pass fil direzzjoni tajba. Ninsabu ħer ħerqana illi narawx deċizjoni il-Kummissjoni sertiħu. għattu li ma rridtux tawtorizzaw il-glifosat meġdijt minnaj maġġoranza kwalifikata. <coughs> Bħalissa memx maġġoranza kwalifikata lek nisperaw illi ma tkunux perswazi me teddit ta' em, kawzi għal danni minnaħata Monsanto. Ma em, provawx il għat jekk ma jkunx hemm maġġoranza kwalifikata sa' 15 ta' Diċembru. Dan huwa simbolu wkoll tal-beżat u tħassib taċ ċittadini tal-Ewropa. Irridu li da tħassib jinstema mill-istituzzjonijiet Ewropej. Irridu kien hemm riforma tal-proċedura ta' autorizzazzjoni illi tintuża għal pestiċidi jekk nidbetu mi pestiċidi fis settur tal-agrikoltura jekk irnexxilna nagħmlu dan kollu hemm il-possibilità li nerġgħu nirbħu l-lup u l-imħuħ taċ ċittadini tal-Ewropa. Tkun ħasra jekk l-Ewropa ma tużax din l-opportunità. Dan huwa simbolu b'saħħtu għal-bazi tal-fatti illi jgħidu li għanna niprojbixxu il-glifosat. Nixtieq ngħid sentenza għada jgħid is-Sur Kommissarju. Inti semmejt Sur Bawt illi il-Kommissjoni edda taħt pressjoni minn Monsanto. Emminni minnix persuna ta' datti jina kont arrestat minn KGB, kont mitfew il-ħabs, u minni l-Monsanto mux se tagħmel pressjoni fuq għax attriċi wis inqas setana. Aħna rridu maġġoranza kwalifika, però aħna nafu inti taf illi aħna stadda dritt u aħna nimxu ma' liġi. Jiena ser nibqa' niddefendi l da dritt u it-mexxija skont il-liġi. Dak kollox. So, uh, dear colleagues, uh, dear guests, uh... Eżis kollegi, mistietna nixtieq nirrangrazzjakom kollha tal-li parteċipajtu f'dan is-smieħ, speċjalment lill kummissarju Andrew Kaitis, il-membri tal-Kumitat ta' ċittadini u il-membri tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa bħalma qal il-Kummissarju il-Kummissjoni ser xi b'mod formali għall-inizjattiva sa l-bidu ta' jannar il-Parlament ser jikompli jagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni għax rajna interess u rrida li naġixxu dwar dan. Rridu nżommu f'moħħna l-importanti li ċittadini Ewropej eh, ikollhom fiduċja fil-proċeduri ta' valwazzjoni tar-riskju fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fejn prodotti użati ħafna pal glifosat u ma konċernati palmat il-Parlament se jkompli isegwi dan is-suġġett. Grazzi ħafna l-parteċipanti kollha nixtieq ilkom il-lejla tajba.